time. Right, if, if we could sit down, um, otherwise we will be losing two. Jekk jġobkom, podġu bil-qeda, ħalli ma netilfux ħin, diġa tlifna 10 minuti minn ħin tagħna. Issa għanna l-punt numru 6 u punt numru 7 fuq l-agenda tagħna li huma smieħ pubbliku fuq il-Fondi Ewropej għall-Imprenditorija Soċjali u l-Fondi Ewropej għall-Kapital ta' Riskju. Konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapporti u anki smieħ pubbliku. Lan ta' smieħ huwa li nejnu fl-evalwazzjoni tagħna jekk il-proposti tal-Kommissjoni jistabilixxux għafas xira. Sabiex bekk ikun hemm appoġġ għas-swieq għall-imprenditorija soċjali billi jtejbu l-effettività tal-ġbir ta' fondi u jekk jixprunawx l-industrija tal-kapital ta' riskju sabiex jisaxħu l-aċċess tal-SMEs għall finanzi tal-ekwita. Organizzajna żewġ partijiet, l-ewwel parti fuq l-ISEF, il-Fondi Ewropej għall-Imprenditorija Soċjali, Sofi Ekoni hija rapporter tagħna u għalhekk ngħaddi l-ewwel nett għal prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport unbat smieħ żgħir. Unbat lura r-rapporter u nagħmlu dan fi żmien ta' sija. Naqsu l-10 minuti li diġà tlifna. Sofi, jek Merci Madame la Présidente, euh, chers collègues. Grazie Signora President, Aziz kollegi. Signora Schoening, Sur Otonio. Jiena sodisfatta ħafna li nista' nitkellem dwar dan is-suġġett illum qed nitrattaw l-ewwel darba hawnhekk fil-Parlament Ewropew u b'mod ġenerali anke fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-fondi Ewropej għall-imprenditorija soċjali naħseb li sabiħ ħafna li għandna format bħal dan ir-rapport ħajġi preżentat qabel smieħ naħseb li hija inizjattiva tajba. Fir rigward ir rapport innifsu, l-ewwel nett permettu li ngħid li nirringrazzja naħseb li l-Kummissjoni għamlet proposta eċċellenti, hija waħda ambizzjuża ħafna, test tajjeb ħafna. U pass proattiv ferm. Fil-Parlament Ewropew ta' sikwit kena nirreagġixxu flok nkunu proattivi. Għat u għodod sabiex bekk namlu monitoraċ tal-leġizlazzjoni u għawna għanna proposta għall-investiment fl-imprenditorija soċjali. Naħseb li huwa pass interessanti ħafna tassew għandna bżonn il-fondi għall-imprenditorija soċjali madwar l-Unjoni Ewropea. Wara kollox, X'inhija impriża soċjali? Lan lini mhuwiex il-profitt. Lan huwa li jkollna impatt pożittiv, impatt soċjali pożittiv l-ewwel qabel kollox. Pereżempju l qasam ta' djar soċjali, l-integrazzjoni, ta' nies vulnerabbli jew marġinalizzati, nagħtu l-impjiga għal nies b'diżabilità, nixprunaw l-integrazzjoni, ngħinu lil min huwa illitterat pereżempju. Eżempju li rajna dan l-aħħar kien franchise ta' eh, salons tal-hairdressers li l-prezzijiet tagħhom kienu u jirħu għalbu ta' kulħadd tan-nies li anke kieku ma kienux ikunu jistgħu jagħmlu imorru għand il-hairdresser li kieku l-prezzijiet ma kienux raġonevoli. Għalhekk kien qed jgħin lin-nies konċernati tejbu l-apparenza tagħhom jgħinuhom biex isibu xogħol anke fil-qasam ta' djar soċjali u jgħinu lin-nies għalhekk f'diffikultà. għalhekk qed nitkellmu dwar 10% jiġifieri 11 il-miljun impjegat f'kumpaniji bħal dawn fl-Ewropa. L-ewwel ħaġa li nixtiequ nagħmlu huwa li noħorqu tikketta Ewropea forma ta' passaport Ewropew għall-imprenditorija soċjali u għall-fondi tal-imprenditorija soċjali. ISEF. Dan il-passaport ikun disponibbli għall-investituri professjonali li jkunu jixtiequ jaħdmu fil-qasam tal-investiment soċjali, investiment ġifiri li juri solidarjetà. Ovvjament hemm kundizzjonijiet predefiniti e kif huwa stabilit fir-regolament u jridu jkunu konformi magħhom. U dan jgħin l-imprizi soċjali li ħafna drabi iserħu fuq qotjiet finanzjari li ma jkunux għal dejjem u ma jkunux biżżejjed ħafna drabi. Għalhekk aħna naħsbu li neħtieġu intuhom sors ta' fondi li jkun iktar dejjemi, rridu maktar. Aħna xtaqna li l-fondi jkunu faċli li wieħed ikollu aċċess għalihom. Irridu jkunu attraenti wkoll u siguri. Għalhekk hawnhekk importanti li jkun hemm u ikunu attrajenti dawn il-fondi u għalhekk ma jkunux ta' skapitu għal sigurtà. Aħna sibna li dan l-istrument ikun wieħed siwi ferm jeħtieġ li jkun attrajenti kif ukoll flessibbli. It-tnejn li huma. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li għandu jkun hemm firxa wiesa ta' investiment u strumenti ta' investiment disponibbli. Il-Kummissjoni fil-fatt proponiet limiti ta' eligibilità ta' 70% ta' l-investiment totali mura l-investiment soċjali. Naħseb li dan huwa limitu tajjeb għaliex 100% jkun wisq li nitolbu għalih. Ikun investiment ta' sogru wara kollox u għalhekk naħseb li 70% huwa l bilanċ il-livell tajjeb. Ifukajna wkoll fuq il-komunikazzjoni. In-nies jeħtieġu li jkunu jafu x'inhuwa dan l-istrument. L-investituri jridu jkunu marfa dwar dawn l-istrumenti u min huma il-destinatari, jiġifieri l-imprizi soċjali għal dawn il-fondi Irrid ikun hemm għalhekk xi forma ta' xogħol ta' komunikazzjoni għall-investiment u anke fuq il-livell ta' awtoritajiet nazzjonali. Jiena naħseb li għandna naħdmu fuq bażi ta' dak li jeżisti diġà f'ċertu stati membri fih dan l-Unjoni Ewropea. Uħud mill-istati membri diġà għandhom esperjenza fl-imprizi soċjali u għalhekk naħseb li għanna nitalmu u nibbenefikaw minn dak li jeżisti diġa f'dawn l-istati membri, speċjalment meta nkunu qegħdin infasslu dan il-qafas ġenerali Ewropew. Tkellimna lek dwar l-aċċessibilità, dwar l-aċċess ta' dawn il-fondi, u mbagħad issa nitkellmu dwar is-sigurtà. Jeħtieġ li jkollna trasparenza dwar il-tranzazzjonijiet u il-managers tal-fondi irrid ikollhom awtorizzazzjoni iktar milli sempliċement reġistrazzjoni għal fondi. Jeħtieġ ukoll li ikun hemm depositi ukoll. kien hemm rabta wkoll mal-IMF u naħseb li t-test l-importanti huwa li jkun test ċar. Naħseb dan huwa l-ewwel stadju għalhekk ta' dan ir-regolament hemm ħafna kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati fuq medda qasira ta' żmien mill-Kummissjoni u jeħtieġ li nagħtu ħarsa lejn il-possibilità li nżidu l-ambitu tat-test. Barra minn hekk jeħtieġ nagħtu ħarsa lejn l-effetti soċjali, l-impatt soċjali ta' dawn il-kumpaniji. Jeħtieġ ukoll nagħtu ħarsa lejn l-aspetti kollha li jridu jiġu evalwati. Sabiex bekk naraw kif nagħmlu biex intejbu l-użu ta' din ta' dan l-istrument ta' dawn il-fondi. Speċjalment mill-punt di vista ta' min jirċivi dawn il-fondi u dawk li jagħmlu l-investiment. Dik kienet taqsira ġenerali fil-qosor nixtieq nrotħajr l-shadow rapporters għax-xogħol tagħhom u anke lil nies li ħadmu biħġarhom fuq rapporti oħrajn anke fuq il-kapital ta' riskju. Il-rapport ħajkonna wara dan fil-fatt. Dawn huma żewġ strumenti li jobtu ma' xulxin u nħeġġiġkom biex jekk għandkom xi domandi jiena lesta nħosem fid-dibattitu nħares il-qoddim biex nisma x'għandhom xi jgħidu l-mistednin tagħna u l-esperti li jsieħbu magħna llum wara nofsinhar. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Issa ser d l-kelma l żewġ kelliema tagħna L-ewwel Nico Donohue, CEO ta' kumpanija ta' Big Society Capital, BSC. Mbagħad għandna wkoll il-kap tal-Schwab Foundation għall l-imprenditorija soċjali. Nitlobkom iddumu ħames minuti kull wieħed għaliex l-iskeda hija memlija eh, daqs bajda u għandna ħafna xogħol. Mbatt ngħaddi l-kelma għall shadows u ma nafx kemm ikollna ħin għal xogħol ta' shadows għaliex qed nippruvaw nagħmlu kollox f'keffa waħda nagħtu ħarsa lejn ir-rapport u mbagħad ikollna mistoqsijiet u tweġibiet. Naraw kif nimxu. Naddu l-ewwel kelma lin nick Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nindirizzakom illum. L-ewwel net nixtieq nintroduċi il-Big Society Capital fir-Renju Unit bħala bank Eh, soċjali l-investiment. Dan qed iħares lejn kontijiet pubbliċi li mhux qegħdin jintużaw, mhux qed jitħadmu, dawn qegħdin eh, jitdaħlu f'kapital kbir, u mbagħad erba mill-iktar kumpaniji banek kbar, HSBC, Barclays Bank fost oħrajn ħajinvest ħafna flus. Ħajjim ħafna flus għall-investiment soċjali fir-Renju Unit billi investu fil- intermedjarji soċjali u dawn huma derogi li jipprovdu jiffaċilitaw jorganizzaw il-self jew investimenti oħrajn f'organizzazzjonijiet tal-settur soċjali. Irrid ikun hemm il-benefiċċji għas-soċjetà iktar milli jkun hemm il-profitti għal eh, l-azzjonisti u għal partijiet oħra jinkludu organizzazzjoni tal-komunità, organizzazzjoni soċjali u ħafna kumpaniji li għandhom sidin reċiproki. U importanti li narfu wkoll li BSC ser jagħmel biss investiment mhux se nagħmlu qotjiet finanzjarji u donazzjonijiet. Dejjem nistennew li nerġgħu eh, rodunna l-kapital tagħna u eh, nqisu l-riskju li hemm fir-rigward l-investiment soċjali. Aħna nħossu li jrid ikun hemm rati Eh, aġġustati kif innu xira, iżda aħna nixtiequ li l-kapital jerġa' jiġi eh, mrot lura. Ħanitkellem dwar l-iżvilupp tal-suq soċjali Ewropew. Naħseb li l-iżvilupp ta' kwalinkwa suq hemm bżonn ta' kapital, domanda għal kapital u firxa wiesa ta' atturi li jistgħu jiġbru flimkien dan il-domanda u l-forniment tal-kapital u s-suq ta' investiment soċjali mhux differenti. Ħa nitkellem dwar dawn l-elementi wieħed wieħed. L-ewwel nett il-forniment ta' kapitali jiddependi li jkollok gruppi ta' investituri li lesti jagħmlu investiment blan li jkun hemm impatt soċjali pożittiv biex ikun hemm ritorn soċjali. U aħna nemnu li investiment eh, bħal dan jeżisti iżda mhux imkejjel fil renju Unit rajna li 65% ta' investituri konsidraw investiment bħal dawn, iżda sissa kważi ħadd m'għamel wieħed minnhom. Raġuni ewlenija wara dan huwa li ma kinux jafu x'inhuma, kif jidru, min imexxihom, kif nidefinixxu l-impatt soċjali, kif ikejluh, sogro tieħdu jekk jinvestu u jekk hux ser ikollhom ritorn finanzjarju milli jagħmlu dan. U din hija problema li ndirizzajna billi naraw l-istrumenti soċjali stabiliti minn managers tal-finanzi u managers speċjalizzati. U għalhekk nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni li nużaw parti minn din l-indirizzar biex nindirizzaw propju din il-kwistjoni dawn l-istrumenti għandhom il-possibilità li investu f'opportunitajiet varji, mhux bil-fors ristretti għad-daqs tal-imprizi li investu fihom. L-ambizjoni tagħna hija li nikbru li nkabru eh, impriża bbażata fuq l-iskala u mbagħad ikun hemm mhux bil-forsi ikun hemm rabta mar riżorsi tal-finanzi. L-impriżi żgħar se jkollhom restrizzjonijiet fuq dawk li huma kumpaniji kbar għalhekk importanti li jkun hemm skala hemm firxa ta' strumenti differenti bħal pereżempju it-titoli l-ġodda bħal pereżempju l-impact bonds li hija tip ta' titolu żviluppat fil-Renju Unit biex ħares lejn il-kapital tas settur privat biex jagħti finanzjament lill assoċjazzjonijiet u kwistjonijiet importanti. Dawn għandhom ikollu paġġati minn regolamentazzjoni finanzjarja u eżenzjonijiet biex ikun hemm investimenti siguri, ikun hemm promozzjoni ta' standards ta' sigurtà u investiment għall-oqsma eh, fil-mira li jkunu inqas bħala ritorn. Min-naħa domanda dan tirrikjedi firxa ta' imprizi soċjali li jkollhom l-istruttura u l-esperjenza li jieħu jagħmlu investiment. Dan mhux bil-fors. U għalhekk diffikultà l-impatt soċjali jekk jogħġbok, il-President interrompi il-kellim, naqqas il-veloċità għax l-interpreti mhux itilaħqu miegħek. Ħafna mill-imprizi jifukaw biex jiprovdu eh, balance sheet u mhux li ġeneraw flejes żejda biex ikunu jistgħu ħarsu dividends, self u jew rati ta' għamax. U din hija assistenza teknika li hija meħtieġa biex jiżguraw jekk dawn l-investiment jista' jiġi mitfuħ il-bank jew inkella imħaddem hemm numru ta' post differenti ta' kapitalu dawn jeħtieġu self, self fuq medda twila ta' żmien iridu jkunu brati li wieħed jaffordjom. Hemm bżonn ta' kapital ta' riskju fuq medda twila ta' żmien li wassal għas suċċess tan negozji u dan huwa l-iktar kapital li ħafna drabi jkun hemm diffikultà fl-aċċess fejn il-fondi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkunu l-iktar effettivi. U fl-aħħar anki jekk id-domanda u l-forniment tal-fondi jeżistu u anki jekk l-investituri għandhom fema aħjar l-investiment soċjali u l-kumpaniji soċjali lesti iktar li jirċievu investiment u mhux ser ikun hemm suq mingħajr saf ta' istituzzjoni li jorbot flimkien iż-żewġ entitajiet, ġifiri saf tal-intermedjari, Muser namlu xej, u lek dan huwa lan tal-kapital soċjali, aħna niprovdu ġebla ta' xoka l-investiment ta' fondi soċjali, niprovdu kapital għal banek, nappoġġaw strutturi ta' subijiet bħal per eżempju eh, social impact bonds u nofru kapital għal karitajiet u l-imprizi soċjali li xtiequ isaħħu il-kontijiet tagħhom u jagħmlu investiment fuq skala biex jisalvaw iktar ħajjiet. Nixtieq nisħaq għal darba oħra li Aħna nemnu li l-swieq ta' investiment soċjali għadu fi stadju bikret kabbir miex tweġiba l-ħafna sfidi soċjali għanna naffaċċaw iżda l potenzjal li matul is-snin twassal għal ħafna biljuni ta' euro li jistgħu jgħinu biex jindirizzaw il-problemi. Dawn il-flejjes se jkunu inkrementali għal nefqa tal-gvern fuq il-programmi soċjali se permetti imprizi soċjali ta' suċċess li jipprovaw li juru l-effettività tagħhom u jkollhom iktar flus ta' kapital, ta' kontanti u l-iskala tal-operazzjonijiet tagħhom. U l-appoġġ tagħkom għal dan jista' tassew jagħmel differenza biex ngħinu lil dan il-parti tas-sew. Grazzi. Um, I've still got the sort of uh... Grazzi ħafna. Xorta waħda għandek għaddej veloċità qawwija. Il-kellim li jmiss issa. Qabel ma nagħmel kummenti fuq il- Proposta se nagħtikom xi informazzjoni fuq il-Fundazzjoni Schwab. Il-Fundazzjoni Schwab kienet l-ewwel organizzazzjoni ta' support għall intreprenditorija soċjali fl-Ewropa ġiet stabblita fis-sena 2000 minn Klaus Schwab li huwa l-fundatur tal-World Economic Forum u l-mara tiegħu Hilde. Aħna flimkien ma' oħrajn oh, Namlu screening ta' eluf ta' intrapriżi soċjali madwar id-dinja u nażlu madwar 25 u 30 mill-aqwa kumpaniji. U l-komunità tagħna għandha fost l-aqwa 200 intraprenditorji soċjali. Aħna ma nagħtux appoċ finanzjarju dirett imma nejnu biex nifaċilitaw il-konnessjoni ma' investituri mal-kumpaniji u mas settur pubbliku eh, minn World Economic Forum, avvenimenti tal World Economic Forum bħal laqatan Walif Davos. Aħna nirċivu ħafna feedback mill-negozjanti mill soċjali u dan jgħina u koll. Apparti minnek aħna u koll eh, nsejħu l-grupp ta' esperti ta' innovazzjoni soċjali pala porti mill-World Economic Forum u l-Konsilli tal-Global Agenda illi jiffuka fuq l-innovazzjoni dan għandhom 20 espert li jinkludu entrepreneur soċjali, eh, akademiċi f'dan il-qasam, bankiera, u uħu huwa wkoll membru ta' dan il-Konsil tal-Innovazzjoni Soċjali. Għalhekk kollna ħafna input minn dan il-Konsil minn dawn l-esperti u anke mill esperjenza tagħna li naħdmu ma' intraprenditorija soċjali f'dan l-aħħar 10 snin. Diġà smajna definizzjoni ta' interpretatorija soċjali din tista' tieħu ħafna aktar minn ħames minuti, ġifieri se nifoka biss fuq aspett partikolari illi bħalissa qed jaffaċċaw l-interpretanti soċjali ġifieri li 50% tax-xogħol tal-ħin tagħhom imur għal <clears throat> biex itellaw il-fondi u l-kapital. Dan huwa ineffiċjenti ħafna. U il-swieq tal-kapital għal interpretanti soċjali huma għalhekk għandhom potenzjal kbir. U ma jisibuha diffiċli biex ikollhom dawn il-kapital ta' bejn 200,000 u 2 miljun euro. Bħalissa dawn l-entreprenditori soċjali qed jippruvaw jespandu f'reġjuni servizzi ġodda. Dawk il-fondi żgħar kienu esposti wis għal investimenti ta' daqs kbir li huma l fuq minn 10 miljun. Dan għaliex il-miżati ta' ġestjoni tagħhom huma ħafna għoljien. Għalhekk għandna issu għandna dan it-tip ta' dejn li qed jiġi indirizzat ħafna ħafna negozjanti soċjali palma qal Nikodonoho, rridu jew nippermettu li l-fondi jagħtu eh, grants u assistenza teknika. Jew inkella jkun hemm appoġġ pubbliku jew xi tip ta' finanzjament privat. Issa biex nikkonsidra eh, l-kwistjoni tal-monitoring, aħna rajna reperkussjonijiet fl-Indja pereżempju fejn il-profit tal-investituri wassal sabiex l-investituri jmorru li lin mill-missjoni inizjali tagħhom. Għalhekk żgur li se din se tkun sfida biex niżguraw il l-Jusefs ser ikomplu jinvestu fil-interprenditorija soċjali. Għanna mekkanizmu ta' rapportaċ bih ma rridux illi nitfaw pis fuq dawn il-negozji żgħar Din żgur li se tkun xi ħaġa li rridu niżviluppaw fis-snin illi ġejjin. Però aħbar tajba hija li diġà qed naraw numru ta' standards li jirriżultaw bħal pereżempju l-European Social Reporting Standard kif ukoll Global Impact Investing Reporting Standard mill-Stati Uniti. Imma eżma pereżempju jridu eh, jaffaċċaw ruħom tip ta' standards rapportar differenti għal snin li ġejjin id-database hija aċċessibbli u din tiżgura li jista' jkun hemm riċerka f'dawn il-fondi u għalhekk nkunu nistgħu ntejbu dan il-qasam. L-importanza tat jar kull espert u CEO li tkellimt magħhom jilqgħu dan il-prospett ta' tikketta Ewropea. Kulħadd qabel ukoll il-portfolio ta' dawn il-fondi tal-USF jistridu jippermettu għall-investimenti li jisiru barra mill-Unjoni Ewropea. Din kienet rikorrenti ħafna fil-proposta, jekk nix nikludu jew le. Smajna wkoll ħafna feedback differenti fuq il-perċentwal tal-kapital għandu jiġi investit biex ikun hemm qualifying investments. Eh, il-perċentwal għandu jkun għolli sa' 80 u 90 fil-mija u jippermetti li l-fund managers ikollhom likwidità u ukoll ikun hemm identifikazzjoni ta' opportunità ta' investimenti. Kien hemm oħrajn li qalu li jkun hemm 50% biex ikun hemm blending ta' investimenti soċjali u normali u li kunem il-vantaġġ li minħabba riskju biex ikun hemm ukoll il- il-fondi neċessari. Nixtieq nenfasizza żewġ portretajt fil-futur eh, li għandu l-Unjoni Ewropea L-ewwel net li tintroduċi inċentivi ta' taxxa li jinkoraġġixxu l-investiment u l-interpretentrija soċjali, b'mod partikolari jekk ikun hemm fondi illi ma jagħmlux profitti, mela mbagħad l-investiment jista' nħaraw naraw eh, bħala xi tip ta' donazzjoni. Imbagħad tieni net li jkun hemm investiment Kapital ta' investiment li jagħti introjtu baxx Mbagħad itejjeb il-return u dan namluħ biex nkunu nistgħu nattiraw ħafna aktar investiment permezz ta' dawn il-miżuri il-gvernijiet Ewropej jistgħu jistimulaw investiment fil-qasam soċjali għalhekk naqbel ma' ma dak ta' qabli u nilqa din il-proposta. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità li tajtuna li nkuna waw illum u l-esta wkoll d-diskussjoni. Very much. Um, I think the process now is that I'll turn. Grazzi ħafna mela issa ser nitkellmu mal-membri mbagħad ix-shadows peress li qegħdin f'skeda daqsxejn ristretta irridu niġbru l-mistoqsijiet kollha imbagħad niġu lura għall kelliema tagħna imbagħad fl-aħħar għar rapporter Membri tistaw saqsu mistaqsijiet lill kelliema tistaw wkoll tikkommentaw fuq dan ir-rapport. Ġifieri se nagħmlu qisu kollox eh, f'daqqa. Mela, l-ewwel ngħaddi l-mikrofonu lil Said. Grazzi ħafna. Mela għandna żewġ Saids. <laughs> Jiddispjaċini. Skużawni, kellna għandna l-kafe u kol għaddej fin-nofs. <laughs> iġifiri. għalhekk għandna din il-konfużjoni. Mela, s-sur sajidina, ser nitkellem bl olandi permetti permettili nibda li nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol tagħha u nirringrazzja wkoll il-mistiedna tal-introduzzjoni li tawna għal dan is-suġġett. Nixtieq ngħid dan jiena. F'bosta stati membri il-konċett ta' intraprenditorija soċjali, din il-fond ta' intraprenditorija soċjali, hija ħaġa ġdida bosta stati membri dan dan għadu jiġi ġestjonat mis settur pubbliku fuq livell reġjonali u nazzjonali, però naħseb li għandna opportunità biex ninkoraġġixxu l-settur privat biex jinvolvi ruħu aktar ukoll. U għalhekk il-grupp tagħna jappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex ikollna din it-tikketta Ewropea. Naħseb illi llum aktar minn qatt qabel is-settur privat huwa lest li jinvesti b'mod b'tali mod li jkun soċjalment responsabbli. Naħseb din it-tikketta Ewropea tista' tikkontribwixxi mod tajjeb ħafna sabiex dawk il-fondi u dawk eh, l-involuti fis-suq li jridu jagħmlu diversifikazzjoni, li jridu jissimplifikaw dawn il-proġetti fl-ekonomija. Dan ikun ħafna utli għalihom. U naħseb illi r-rapporter għandha raġun meta tajt li jrid ikollna reġim flessibbli ħafna għaliex inkella jispiċċa ma jiġix użat. Però rridu nżommu f'moħħna illi se jkun hemm kategoriji differenti ta' investituri li jistgħu jkunu interessati f'dan jista' jkollok eh, kumpaniji kbar jew nkella min ikun tistieħeb flimkien. U għal raġunijiet soċjali forsi jkunu rridu jinvestu f'dan it-tip ta' fondi. Issa il-limitu ta' 100.000 euro forsi ikun oli wisq għal dawk li jkun waħedhom għal min ikun taħdem mod individwali. Din nixtieq nistaq din mistoqsija lill-esperti jew l-rapporter. Il-mistoqsija li jmiss hija fuq id-definizzjoni kif tiddefinixxi il-kunċett ta' soċjali. Nimmaġna li fl-Istati membri din id-definizzjoni tvarja nirreferu għat tip ta' nis li se jkunu impjegati m'dawn it-tip ta' proġetti, li tkollhom ċertu ċertu esperjenza jew kalla qed nħassu aktar lejn ir-riżultat għal xiex ikunu immirati dawn il-proġetti jekk tkun qed taħdem f'din l-ekonomija soċjali. Jiġifieri se jkollna naqra dubi bejn l-ekim sejħ ekonomija soċjali u l-ekonomija reali jekk nistgħu ta' dawn il-żewġ termini. Din hija wkoll mistoqsija li forsi l-esperti jistgħu jagħtuna ftit informazzjoni dwarha. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa illi flimkien mal-passaport hemm ostakli oħra f'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti ta' investiment transkonfinali għax l-investiment varja minn pajjiż għal ieħor, ir-regoli huma daqsxejn komplessi f'dak li għandu x'jaqsam ma' kofinanzjament. Ġifiri intom qegħdin tidentifikaw xi mod li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew sabiex intejbu din is-sitwazzjoni ta' kollu li kellix ngħid jiena. Grazzi. Grazzi issa Ole. Grazzi Sinjura President u grazzi Sinjura Rapporter għal dawk il-kommenti ta' introduzzjoni. Jiena xtaqt nagħmel l-istess mistoqsija fuq id-definizzjoni u anke fuq il-rata ta' 100.000 euro. L-investituri professjonali u oħrajn. Xtaqtek li tatina aktar dettalji fuq ir-rata ta' 70 fil-mija. Dan huwa l-limitu li stabilixxejtu forsi għandu jkun aktar. Biex ikun aktar effettiv fis-soċjetà Ewropea. Nixtieq nisma, anzi nixtieq nisma eżempji tajbin. Kont qed naqra uħut minnhom hawnhekk. Permetti li ngħid li ma tantx konvinċjewni. U anke d-definizzjoni ma tantx ikkonvinċietni, forsi Ara, l-ewwel net irid ikollna valur miżjud għall-Ewropa, għall-Unjoni Ewropea, u irid ikollna wkoll valur miżjud għas-soċjetà. Jiena investitur tal-beħ bl-imnut u ninvesti bosta minn dawn it-tip ta' intraprenditori u avvenimenti soċjali. U forsi m'għandix bżonn l-introjtu, ma forsi għandi bżonn xi ħaġa oħra. Għandi bżonn eżempji tajbin li dawk il-kumpanija, dawk l-organizzazzjonijiet ikunu qegħdin jilħqu dak li jkunu qegħdin iwedu. U nistiq il-saqsi, jista' jkun hemm użu ħażin, jkun hemm abbuż minn dan il-fond li se noħolqu. Hemm sistemi li diġà huma eżistenti li diġà ġew abbużati. Grazzi ħafna, issa Filip. Mela ser nitkellem bil-Franċiż għaliex dak huwa il-sint il-sin, il-sin pajinsi. Ser, nishtiq nirringrazzja għal kulħadd għaliex naħseb li l-investiment soċjali huwa qasam li qed jiżviluppa fl-Ewropa u għandna bżonnu wkoll. Naħseb li għalhekk għandna nkunu kontenti li l-Kommissjoni indirizzat dan is-suġġett issa fuq ir-rapport għandi xi kummenti x'nagħmel fuq artiklu tlieta kemm huwa utli illi nżidu għodda li diġà huma koperti mir-regolament. Għax dan jista jagħmel din il dan il-fond kemm xejn dajjef. Issa fuq emenda numru 32 bħalma qal Said l-idea li jkun hemm kommerċjalizzazzjoni ta' dawn e, il-fondi għall-individwi, qed insaqsi jekk dan huwiex sigur jekk għandix nippermettu li jkun dan ikun possibbli. Irridu nipproteġu l-konsumatur ukoll fl-istess ħin. Issa, dan din il-ħaġa diġà teżisti fl-Ewropa, Diċembru tas-sena l-oħra, il-Gvern Belġan talab eh, anzi ħareġ set ta' bonds ġodda għall individwi biex jgħin għal minħabba l dejn pubbliku. Diġà għalhekk hemm inizjattivi għall investiment soċjali li mhux neċessarjament dejjem jagħti l dividends, però il-fatt li nwessaw l-investituri biex ninkludu anka daw l-individwi jista' tkun idea tajba. Fuq amenda 21 aħna naqblu illi għanna niżviluppaw indikaturi ta' ta' prestazzjoni biex, biex, biex eh, nevalwawhom ukoll u taħt artiklu 3. Forsi għandu nkunu daqsxejn aktar preċiżi fuq xenu dan l-impatt impatt soċjali pożittiv. Biex pereżempju jekk irridu nikkonsidraw xi fond partikolari jew xi imprenditorija soċjali li tkun qed eh, tgħin biex f'xi riżors naturali li jkun ġim niġġes, pereżempju, din hija xi ħaġa li tagħti impatt pożittiv, din forsi nistgħu ndaħluha fil-indikaturi ta' prestazzjoni. U fl-aħħar fuq il klawza ta' reviżjoni emenda 33 forsi anke hawnhekk jista' ikollna xi idejat u fuq l-irwol ta' esmef f'dan. Dawn huma l-emendi illi ma tantx qegħdin jimxu mal-anijiet li għandek inti sofi. Forsi dan nistgħu nagħmluh biex nagħmlu xi titjib. Li kelliema tagħna kienu ċari ħafna m'għandi xejn aktar x'insassihom. Grazzi ħafna Issa sa sajd. Skużani, mela issa irridu nalmu għom differenza bejn sajd u sajd. Grazzi nikkominjam tal-li għedin fosna. U importanti ħafna illi nisimaw fuq l-impatta din il-leġizlazzjoni u grazzi l-rapporter Sofi u koll għal din il-diskussjoni. il diskussjoni Naħseb illi eh, l-ispirtu dar il-diskussjoni kien utli ħafna, kien eh, ħafna kooperazzjoni u hija xi ħaġa interessanti li naħdmu fuq dan it-tip ta' dossier. Għandna l-istess għanijiet u maħniex qegħdin fuq naħħa differenti fuq dak li nixtiequ niksbu dan id-dossier. Mela għandi xi mistoqsijiet u kummenti. L-ewwel nett nifhem li fid-diskussjonijiet mal-Kummissjoni għalfejn iridu jżommu għamma l-investituri professjonali sabiex itejbu il-reputazzjoni ta' din it-tabella. Nixtieq insaqsi kif nistgħu ninkoraġġixxu l-investituri li ta' bl-imnut li jkunu konxi tar riski palma qarqoli illi jkunu jridu pereżempju introjtu soċjali mhux finanzjarju u li jaħdmu flimkien mod kooperattiv. Ma nafx jekk għandkom xi ideat kif nistgħu nagħmlu dan. U tieni net, ma nafx tasbu fuq il-limiti dak għandu x'jaqsam mal-labella, ma tabella u l-limitu ta' 500.000 eh, euro. Dan jista' ivarja Kif għandna nindirizzaw dan b'mod pragmatiku? Forsi għalikom jagħmel sens li inneħħu din it-tabella? Dak li semmejt dalodu wkoll fuq il-kapital, fuq il-fondi ta' interpretatorija soċjali, x'taħsbu li huma dawn il-vantaġġi u żvantaġġi ta' dawn ir-rekwiżiti ta' depositi kif ġie introdott mill-rapporter din għalikom hija xi ħaġa pożittiva tagħti xi valur miżjud lilkom tagħti xi spejjeż tirriżulta fi spejjeż żejda. Eh, nixtieqkom twieġbu fuq kemm huma utli dawn il-rekwiżiti ta' depositi Issa, l-aħħar kellim Jurgen jekk hemm xi membri oħra jixtiequ jitkellmu jagħmlu na sinjal issa. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja nirringrazzjakom tax-xogħol li huwa bażi importanti ħafna għax-xogħol biex nkomplu naħdmu. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex inqajjem ċertu prinċipji u kunċetti li jistgħu jkunu parti mid-diskussjoni tagħna. għal 20 sena jien kondattiv f'dan il-qasam u jiena familjari ma' dan is-settur partikolari. Fil-Ġermanja hemm ċertu interess għal dan il-qasam ukoll. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-interessi tan-nies u Don kollu li tiġi konsidrat ħafna xogħol sar fil-passat fil-Ġermanja f'dan il-qasam u wieħed mill-kwistjonijiet mil elementari hija li hawnhekk għandna perspettiva differenti mhux il-fatt illi Għandna l-perspettiva tal-investitur, mhux tal-grupp li jkun immirat biss, li jkun l-investitur xalijiet kollu, x'ambizzjonijiet kollu. U kif se tindirizza investituri partikolari u kif tibdel il-perspettiva kompletament u il-possibilità li jkun hemm xi tip ta' introjtu, xi tip ta' minn dan it-tip ta' investimenti. Hemm qisu bidla fil-perspettiva u dan għandna nikkonsidrawh ukoll fil- fir-reġjuni rurali tal-Ġermanja wkoll. Jaraw kemm huwa kemm hemm bżonn illi jkun hemm investiment f'qasam fejn ikun hemm pereżempju xi faqar. f'dan it-tip ta' reġun tkun hemm investiment għalli u mistax ikun hemm investiment ta' xi nies m'għandhomx il-flus biex jinvestu. Hemm mistaqsija wkoll jekk dan u dan l-istrument huwiex eh, investiment tajjeb fil-naħa ta' nofsinhar tal- Ġermanja hemm possibilitajiet differenti, hemm investiment soċjali, huwa possibbli li jkun hemm imprenditorija soċjali, però fuq sma oħra, eh, f'raġuni oħra fejn m'hemmx flus, fejn m'hemmx riżorsi, mistoqsija hija din se jkun approċċ effettiv u u fl-opinjoni tiegħi kemm se jkun effettiv. Issa li l mill-Unjoni Ewropea għandi mistoqsijiet u koll. Il-fondi ta' Bostanis jiġu eh, ma' qodin fl-imkien u mbagħad mod partikolari fil-mħabba l-kompetizzjoni ikun fl-interess tal-investituri li jaħdmu fl-imkien li jaqdu l-fondi tagħhom flimkien u biex ikunu jistgħu jikkompetu U ovvjament il-mistoqsija hija jekk huwiex possibbli li toħloq l-ambjent illi jkun eh, attraenti għall-investituri. Biex toffri l-opportunità wkoll għal xogħol toħloq impjiegi. Però rridu nifmu li mill-Ewrop, l unjoni Ewropea, hemm eh, kriterji differenti. Ġifiri, u f'moħna għandna xi tħassib, però din nistgħu diskutu aktar il-qoddim. Grazzi tassew, ħatma jidher li xtieq jitkellem mela dak li proponi li nagħmlu u li mmorru lura għal Nick u l-Mirjam u mbagħad lura l Sophie. U mbagħad għandna madwar 15-il minuta disponibbli għalina. Mela Nick. Grazie tassew mela permetti li nirrispondi n numru ta' numru ta' mistoqsijiet uħut li tfaċċaw aktar minn darba mela. Aħna rridu naraw jekk il-limitu massimu ta' 100.000 euro u xo li wis jekk biex natuħollu l-level studi professjonali, pero jien naħseb li emmek em, eh, aptit sinifikattiv kull livell biex nħarsu anki iktar lejn investituri żgħar. Ir-raġunament biex nagħmlu dan u li hemm riski involuti f'dan it-tip ta' investiment u dawa minnu. Hemm riskju involut f'kull tip ta' investiment, però ma nafx hekk verament minnu meta aħna nitkellmu dwar il-finanzjament ta' self aktar milli eh, equity finance għall-intrapriżi soċjali minn dawk meta mqabla ma' l-intrapriżi kummerċjali forsi r-riskju ma jkunx daqshekk differenti. Pero il sensazzjoni tiegħi idi li tajp li nasbu li nbaxxu il level ta' ta' tħul ta' dawn it-tip ta' finanzjament, issa fuq it-tip ta' definizzjoni, nasab li dinja kwistjoni problematika fil-qasam kollu kemmu. Aħna nara xċejra, għanna tendenza li nħarsu li din il-venture soċjali rigward it-tip ta' intrapriza li tkun qed tinvolvi. X'inhi il-missjoni soċjali hawnhekk? din tista titfassal jew tkun skont in-nies li qed jiġu impjegati. Ġifri, irid ikun hemm definizzjonijiet għal xini is-social eh, mission, il-missjoni soċjali u din tkun infassla b'mod ċar flanijiet. Idealment din titkun soġġetta għal tip ta' regolamenti kif dan isseħ fil-fat fil-Renju Unit. U l-intraprizi jridu jaraw ukoll x'tip ta' profitti, x'tħul, x'introjtu ser ikollhom u aktar faċli li dan isir bċertu kumpaniji, bċertu infrastruttura. Pero diffiċli meta nibdew nitkellmu dwar intraprizi li qegħdin hemm għal profitt. Pero irridu naraw xin il-missjoni soċjali, xin u raġunament, xin il-bazi hemmhekk u x'ser jagħmlu bil-profitt. Almenu dawn huma iż-żewġ mistoqsijiet prinċipali jinxtaqt nerġa' nikkommenta fuqhom. -um xaħat għajjem il-kwistjoni tal-brands u li l-użu ħażin jista' jsir hawnhekk irid ikun hemm ovvjament kontroll u definizzjoni minu eligibli x'tip ta' investimenti huma u mbagħad ovvjament irid ikun hemm ta' dan kollu permezz ta' regoli wkoll. Irid ikun hemm ukoll eh, evalwazzjoni tal-impatt soċjali bil-miżuri li għandhom jittieħdu mbagħad rigward il-500 miljun euro għal dawk li huma limiti massimi tal-assibi, hawnhekk aħna nixtiequ ikolna skala kbira f'dak li huma social ventures u anki e, lin-nies e, fl-intrapriżi li e, jindirizzaw ma jamministrawhom dawn social ventures. Grazzi tassew forsi nixtieq nżid ngħid xi ħaġa ma' dawk il-punti il-limitu massimu ta' 100.000 euro tal-investituri aħna rajna li fis-settur mikrofinanzjarju dan qed jidher isu qiegħed 10 snin il qudiem dak li huma intrapriżi soċjali, però reċentament il-Credit Suisse, pereżempju għandha retail fund fejn investituri jistaw jinvestu f'mikrofinanzjament jew entitajiet ta' microfinancing. Hemm ukoll kiva li ħirġa mill-Istati Uniti li permezz ta' l-internet jippermettulhom ikollhom strumenti biex jinvestu anki ammonti ta' euro. Allura hawnhekk aħna għandna diġà strumenti li jistgħu jitlu fil-qasam tar retail tal-beħ bil-imnut u hemm ukoll fondi żgħar li qegħdin jimmiraw ammonti ta' 100.000 euro għaliex li wieħed jimmira l-investimenti żgħar ma tantx wasal għall effettività meta mqabbla mal-valur. Allura forsi wieħed jista' jmur għal investiment ukoll ta' 50,000 euro għaliex ħafna drabi n-nies onja iħossu li dan jista' jkun investiment riskjus. Allura 100,000 euro jekk intom tikkonsidraw li tagħmlu dan bliquid funds ta' perċentwal dan iwassal għal eh, limitu massimu ta' mbagħad eh, perċentwal aktar oli. Allura aħna issa qegħdin naraw din il- il- Is-settur aktar perikollu sista eh, iwassal għal interpretazzjoni differenti, allura aħna qegħdin naħdmu mal-komunitajiet tagħna ta' imprenditori soċjali u anki nsibu tip ta' kif wieħed jista' ipoġġi regolamenti fuq innifsu fejn nistgħu naqtaw linja bejn dawk li ma' negozji soċjali u kumpanija regolari li tista' tkun responsabbli fuq livell soċjali. Din għandha x'taqsam ukoll ma' ownership structure, distribuzzjoni u anki rata ta' l-aktar salarju u li ma dak baħx u anki kwistjoni ta' tmexxija. U jiena naħseb li hawnhekk qegħdin naraw eh, għarfien ġdid li jgħat joħroġ dan il-qasam. Jiena naħseb ukoll li dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjoni taktar filosofiċi ġenerali b'dak li huma intraprizi soċjali u jina Ġermaniża, ġifri naf li dibattitu ġermaniz fuq il-sistema ta' l-welfare soċjali hija waħda qalila, pero dak li ħna naraw li l-intraprenditori l soċjali huma addizzjoni ta' valur fil-istruttura tal-welfare state għaliex joħorġu mekanizmi affiċjenti u innovattivi li komplementaw l-istruttura eżistenti. L-intraprendituri joħorġu mill-ambjenti eżistenti, ġifri jafu jafu eżattament xinu l-ħtiġijiet tan-nies li huma qegħdin jippruvaw jindirizzaw u xi drabi wkoll kif jagħmlu dan F'dak li għandu xieqsam ma l-finanzjament dawn il-settur rispettivi iva dik tista' tkun ta' diffikultà. Allura dak li qed naraw li daw il-fondi soċjali jibdew f'bliet bħal Munich, Londra, Zurich u Geneva u mhux neċessarjament li toħra jew ma jibdewx fl-iktar postijiet vulnerabbli. Aħna rajna żewġ tipi ta' fondi li qed jisħu ħafna fuq l-investiment lokali. Allura hemm ħafna investimenti jew fondi ta' finanzjament soċjali fil-Ġermanja jgħidu pereżempju jridu jinvestu fuq sma fejn jiġi mitkellem il-Ġermanis għaliex din tejn l-investiment. Allura forsi ma naħsibx li din hija kwistjoni eh, diffiċli biex nillimitaw ma l-investiment Ewropew għaliex aħna din naraw li tipi oħra ta' fondi li għedin jikbru f'industrija fej l-Unjoni Ewropea tkun edha titlef minnu jekk din eh, tirrestrinġi ruħa l-opportunità tal-investiment għall-Unjoni fl-Unjoni Ewropea. Palissa ħna għanna fondi li huma bażati fil-Lussemburgu jew fil-Svizzera u iva dawn huma idejat interessanti f'termini li nibnu industrija hija tal livell globali. Grazzi tassew, issa nista' ngħid li iva aħna eh, għatfad l-inna l-ħin il-kelma l sofi Grazzi tassew, eżis kollegi, l-ewel qabel kollox, ikolli nuri l-apprezzament tijaj għal l-atmosfera li fija diskutejna dan il-rapport u jiena naħseb li x-xogħol tal-Kummissjoni huwa ta' kwalità għolja. U jiena naħseb li dan kollu din id-diskussjoni enitna anke biex ikollna atmosfera pozittiva diskussjoni tagħna. Nirgrazzja għal daw kollha li taw il-kontribut tagħhom l-idejat u mhux ħanqod nidħol f'ħafna dettall. Aħna l-kol ser nkunu qegħdin naħdmu fuq dan is-suġġett. U dak li għandu x'jaqsam mal ftuħ ta' dawn il-fondi ta' investiment tal-individwi, jiena sab li dinja għandija interessanti. Jina tajb li kiku aħna niddiskutu dan l-element. L-intrapriża soċjali hija ħaġa pjuttost ġdida. L-investiment f'din l-imprenditorija hija kwistjoni pjuttost riskjuża. U jien naħseb li tkun qed tipproteġi l-individwi u l-investituri. Forsi tajb li nistennew kemm xejn u naraw kif dan kollu jaħdem għal uh, ammont ta' snin bifu qabel aħna ma niftħu dawn il-fondi għall-individwi. Prina lesta li nidiskuti dan kollu ma'kom. Issa, dak li għandu x'jaqsam ma' limitu massimo għal kumpanniji, naħseb li dinja ħaġa li ikun xira li nidiskutuha. Forsi tkun idea tajba li nirrestrinġu u nillimitaw din il-kwistjoni għal perjodu limitat Umbat nerġaw nazbu mill-ġdid jekk niftħu biex għal kumpaniji kbar jew nkal l-individwi. Dak li għandu x'jaqsam mal eh, il-fond ta' investiment u li ninvestu biss f'negozji Ewropej, ovvjament aħna nixtiequ tmexxija Ewropea għal kumpaniji tagħna. U jiena naħseb ukoll li din tista' tixpruna il-ħolqien tax-xogħol u it-kabbir, speċjalment dan is-settur soċjali partikolari. U ta' bilħaq dan hawnhekk aħna nanatu il-priorità lill kumpaniji Ewropej. u mbagħad iktar il-qudiem permezz ta' politika ta' żvilupp inkunu nistgħu nippermettu wkoll għal pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea. Qed naħseb ukoll fi stadju aktar li lin, però palissa dal-istadju irridu najnu lill kumpaniji u l-pajjiżi fedan l-Unjoni Ewropea Rigward il-depositories, jina inħoss li dan kien mod kif l-investiment isir aktar sigur fil-waqt li nżommu ammont ta' flessibilità u nżommu għajnejna u kol fuq l-spejjes għalek jina għazilt li kolna tip ta' depozitarju, depository, pero forsi nistaw niddiskutu dan, dan, dan il-fattur fl-imkien. Aħna kienet ikonna diskussjoni miftuħa u fil-fatt nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni Ewropea kif ukoll Presidenza Daniza li għamlet ħafna xogħol fuq dan is-suġġett. U tatna l-opinjoni tagħha wkoll. Nirringrazzja wkoll il-kellima, l-esperti li ġew fostna. U nirringrazzjakom ukoll. Thank you very much. Now I was hoping to move seamlessly into... Grazzi tassew. Il-sessjoni li jmissar tibda fl-erba u kwart u jina konxju tal-fat li uħut mi xedew rapportez għasedin fostna. Et nara minna u minn muxaw. Signora Hubner mish edha unek imma naf li għal eh, president ta' diffiċ li biex teħles minn min xogħolok. Mela. Jien naħseb li tkun ħaġa tajba li nużaw il-ħin li għanna u għalek nati l-kelma lil Filip. Nishtiqek tibda fil-fat. Grazzi tassew, Sharon. Grazzi li l-kom l-kol, jina ikolli najt jina pjuttost impressionat, jina l-ewel darba li jina rapporter f'dan il-parlament, ġifri dejjem hemm l-ewel darba l-kollox. Mela, jekk joġobkom kunu ġentili miaj, dan mhux l-iktar suġġett diffiċli, però nixtieq nibda stqarrija sempliċi. Mela, lura fl-2008 jina rewni eh, ċifri dwar il-investimenti Green Tech U ta' bilħaq dan kellu x'jaqsam ma' investiment mill-Istati Uniti pattur ta' erba u jiena kont verament kont verament impressjonat daw, daw l-investiment VC u kienem regolamenti fuq il-prodotti u miri fejn il-modell ta' investiment tal-Istati Uniti kien bottoms up aktar milli il model ta' investiment ta' innovazzjoni, għalhekk aħna aħna irridu naraw li tali regolament mhux bil-fors it-tweġiba l-problema sħiħa li hemm ħafna fatturi u forsi l-lista li tfasslet għalina miex liktar waħda adegwata meta nqisu ir-riski u l-iżbalji u anke meta nippruvaw affarijiet ġodda forsi l-imprenditorija li aħna forsi ma tantx għandna fl-Ewropa meta mqabla ma l-Istati Uniti allura naħsbu li din il-liġi hija nilqawa li jkollna sitwazzjoni l-istess fil-fatt eh, dinja dan huwa terminu li dejjaqni, però għal investituri venture capital hija xi ħaġa tajba fl-Ewropa. Jiena niftakar l-ewwel konverzazzjoni li kellna meta dawn investituri tal-venture capital huma persuni lokali. Pero jekk aħna nistgħu nħeġġuhom b'tali mod permezz ta' din il-leġiżlazzjoni, ejja nagħmlu hekk, ejja nħeġġuhom. Sofi, jiena m'għamilx ħafna bdil fil-abbozza leġiżlazzjoni jiena użajt l-istess triq l-istess direzzjoni kif għamlet Sofi bil-fond ta' depositu. U fil-fat kelli xi diskussjonijiet ma' Sofi dwar dan. Mela jina qed inbiddel xi affarijiet fid-definizzjoni għal dawk li huma il-venture capital funds dawn għandhom ikunu fiħdan l-Unjoni għandhom ikunu fl-Unjoni Ewropea u ikunu maluqa dak li aħna għadna u kol fit-test u li aħna marridux nidu konsiderazzjoni il-Venture Capital Funds li joperaw f'tax eh, havens, allura dawn ikunu esklużi mill-beneficju tal-passaport. ħaġa oħra li aħna bdilna kienet li nippermettu l-investiment tal-kapital ta' riskju Eh, u li dawn, dawn isiru eligibli fil-leġizlazzjoni, ġifiri semmejt il-deposit, il-konta depositu, il-fond ta' depositu u li dawn investituri tal-venture capital ikollhom tip ta' eh, għajnuna eh, bil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna mhux qed nikbuha mill-ġdid din il-leġizlazzjoni. Hemm ukoll kwistjonijiet marbuta ma' regoli ta' trasparenza li jridu jiġu imħarsa mill dawn il-fondi tal-kapital ta' riskju u dawn huma l-punti prinċipali ġifri bħala l-ewwel rapport intom tistgħu tajdu li maħdimx biżejjed, però dawn huma il-proposti bażiċi eh, u l-proposta bażika tal-Kommissjoni ma kienx daqshekk komplessa li tiġġustifika mbagħad eh, ħafna tbabis u tibdil. Met intom rajtu t-tim li ser ikunu għedin jindirizzaw din il-bicċa ta' din leġislazzjoni din hija kwistjoni importanti għanna għandna żewġ Belġani, għandna żewġ rapporters u li huma Belġani, però nilqaw l-opinjonijiet tal-bqija tan-nies, aħna nis li nilqaw l-opinjoni differenti, nagħmlu skambju, nitkellmu b'lingwi differenti, anke jekk intom Ġermaniżi, svedizi. Aħna nilqawha din il-ħaġa. Sinċerament, jekk aħna jista' jkollna input pożittiv mill-persun li qegħdin fostna mir-Renju Unit naħseb tkun ħaġa interessanti għal xina nara mentalità differenti bejn il-ħsieb Ingliż u raġunament Ingliż u il-raġunament tal l-Europa ċentrali, ġifiri mannix ninjuraw il-kommenti Ingliżi jekk kif ġiġi. Jiena l-ewwel darba jkolli najtu kolli qed nara opportunità ta' skambju bejn il-Partit tal-Ħodor u l-Ingliżi. Uh, thank you very much. Um, I don't think I'll uh, join in that. Grazzi tassew. Mela jina, bussar nindaħal emmek. Mela natu l-kelma l-żewġ membri tagħna għandna l sur Dr. Joss B. Peters, Managing Partner tal-Capricorn Venture Partners, u mbagħad għandna il-professur Dr. Ir Sophie Manigard tal-GIMV Private Equity Chair tal-Vlerik Leuven Gent Management School tal-Università ġewwa Gent. Mela, għandkom is-CVs u jekk m'għandkomx aġġezzjonijiet jiena ser nibdew biss kif għattilkom bid-Dr. Josby Peters l-ewel qabel kollox. Mela, l-odwa tajba li kulħadd. Grazzi tal tajtuni l-opportunità biex nipprezenta l-perspettivi tiegħi u anki nwieġeb il-mistoqsijiet intom jista' jkollkom dwar jekk il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament fuq il- fond tal-kapital ta' riskju u xira jew biżejjed biex nixprunaw l-industrija tal-venture capital u anki għal dak li ju finanzjament ta' equities u kif jista' dan jiġi implementat fil-prattika. Jiena ser nibbaża l-kummenti tiegħi fuq l-esperjenza ta' 26 sena bħala kapitalist dwar il-venture capitals. Jiena kont chairman tal-EVCA mill-1989 sal-1990 u kont involut fil-ħolqien ta' LESDAK li hija borza pan-Ewropea tkabbir tal-kumpaniji. Mela, pala introduzzjoni f'dawn l-ħar ħames snin aħna kellna konna partners fiħdan il-Capricorn il Venture fl-ġewwa Löwen u irnexxina niġbru 150 miljun euro għall-investiment f'dak li ju kumpaniji health u cleantech u għall-investituri fil-Belġu, fl-Olanda, fil-Finlanda u fil-Lussemburgu. U fil-Lussemburgu aħna rnexxilna namlu l- Venture Capital Fund u investejna nofs minn dan il-flus fi 18 il-SMI e f'desa pajjiżi Ewropej. Iġifiri, wara l-inklużjoni eh, dan nuża tal-kapital ta' riskju fil-AFIMD jina napprezza li il-Kommissjoni Ewropea għarfet il-ħtieġa biex ikun hemm reġim speċifiku għal kapital ta' riskju li jkun aktar konformi mad daqs tal-fondi tal-kapital ta' riskju aktar konformi ma' riski sistematiċi rippreżentati minna mill-importanza ekonomika għall finanzjament tal-tkabbir innovattiv tal-SMEs u r-rwol tagħna biex naħsdu l-frott dak li juħol in ta' xogħol u tkabbir għal l-investiment sinifikattiv Ewropew f'dak li ju riċerka u żvilupp. Għalhekk, kull inizjattiva li tista' twassal għal aktar kapital ta' riskju li jsir disponibbli jixraqlu l-appoġġ tagħna u għandna nilqawh. Madana kollu, jiena nemmen li il l-industrija tal-kapital ta' riskju Ewropew qed jaffaċċja sfidi llum li xaktarx mux ħajkunu solvuti permezz ta' reġim regolatorju. Illum il-ġurnata l-industrija tagħna edha ta' din minn kriżi eżistenzjali. Dawn l-aħħar ċifri li ħarġu l-ġimgħa li għaddiet mill-lefka f'Ġeniva u rew li fl-2011 l-ammont totali ta' il-kapital ta' riskju li l-intela kien ta' 4.1 biljun euro. Dan l-ammont u għam adwar zewċ terzi tal-ammonti li kienu nġabru xi sena fl-1989 meta jien kontadni eh, kontadni f'din il-kumpanija tal-EFKA. Il-sena l-oħra student tal-MIT li kienet jagħmel internship tas-sajf ikkonkluda li l-Ewropa tinstab ġewħa l-kumpaniji tal-bidu, kumpanija startup, u dawn ma kruċjali għal tkabbir futur u għal prosperità tagħna u trid tikkompeti ma' swieq globali u qed tagħmel hekk mingħajr riżorsi suffiċenti. Inizjattivi regolatori fl-Ewropa bħal pereżempju Solvency 2 u Basel 3 għamlu investiment permezz ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni mod respettiv u dawn kienu marbuta mal-rekwiziti tal-kapital. Sa dan firex il- l-investimenti tiegħu bejn 10 u 20 kumpanija u kull kumpanija titpoġġi madwar 50% tal-kapital eh, titwarbu għal dak li hu kapital regolatorju. U ħafna drabi dawn isiru permezz ta' titli eh, tal-gvern. Issa, il- aħna din naraw li l-Bank ta', ta, inter, ta Settlements Internazzjonali qed bassar li ir-regoli ta' Solvency 2 ser irresqu u jmexxu dawn l-investimenti ta' kumpanija anke fuq kapital dak ta' medda twila ta' żmien. Is-sistemi ta' riskju fil-swieq finanzjarji ser jizdidu aktar milli ser jonsu. Bħalissa hemm riskju li l-rekwiżiti ta' kapital għal Solvency 2 ser jiġu applikati għal pensjonijiet dak li għandu x'jaqsam mal-diskussjonijiet immarbuta mal institute for Occupational Retirement Provision, l-IORP. Madana kollu dan ser jiwassal għal kategoriji oħra ta' investituri li ser jiġu regolati li l-in mill-investiment għal dak li ju kapital ta' riskju. Il-konklużjoni tiegħi l proposta l-Kommissjoni għal regolament fuq il-European Venture Capital Funds se' tkun kunċett interessanti, pero ma xaktarx mhux ser tkun biżejjed biex tagħti l ixprunar neċessarju għall-industrija tal-kapital ta' riskju. Hemm regolamenti li ġew adottati reċentament u li huma eżistenti u li għaddejjin ukoll minn taħt diskussjoni li huma għandhom impatt negattivu dirett u ċar fuq l-industrija tagħna u jixir ilhom l-attenzjoni tagħkom biex tilħu l-anijiet tagħkom sabiex issaħħu l-aċċess għall smis għal dak li hu finanzjament eku għall-Ewropa. Rigward il-kwistjoni jekk ir-regolament proposta li ġiet proposta ix xirqa hawnhekk ikolli noqgħod attent ta' x'deċiżjoni Eh, nati jew x'opinjoni nati rigward l-implementazzjoni dettaljata ta' dan ir-reġim. Nixtieq nisħaq li din dan il-European Venture Capital Funds reġim għandu jkun kemm jista' jkun ħaffif. Huwa vitali li jinkiseb l-aħjar bilanċ f'termini tal-ambitu u peace tal-European Venture Capital Fund reġim. Jekk l-ambitu jkun dejja wisq, l-ebda investitur ma ser jagħmel użu minn dan il-passaport. U lan biex wieħed jiffaċilita l-aċċess għal finanzjament tal-SMEs ma jintlaħax. Jekk il-pis ikun wisqoli għal venture capital fund managers mhux se jkun hemm vantaġġ biex wieħed juża il biex wieħed juża dawn il-venture capital funds. Irridu nkunu nafu aktar dwar dan l-impatt bħal pereżempju Solvency 2, Basel 3 u IORP fuq l-influss tal-kapital fuq il-klassi ta' assetana fuq il-lista tal-European Venture Capital Funds taħt ir-reġim il-ġdid ser jisiru dawn skola ser jisiru speċi eh, perikolati. Nirringrazzjakom għall attenzjoni tagħkom u jina lest li inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Nifmek nista' tifhem li hemm ħafna Nis li għandhom għal-qalbhom il-pożizzjoni tal-SMEs, l-ekwità u r-regolamenti li inti semmejt. Forse nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar xi wħud minnhom iżda mhux wisq dwar solvenza tnejn probabbilment. Issa ngħaddu l-kelma għal Sofi. Warlof senar tajjeb, grazzi fismi wkoll tal-istedentuni biex nkellimkom fuq il-viżjoni tiegħi fuq din il-proposta. L-ewwel nett nappoġġa bisħiħ l-istqarrijiet ta' ftuħ li hemm bżonn ta' aktar appoġġ b'saħħtu għall SMEs innovattivi fl-Ewropa. Nixtieq ngħid li jiena ħejjejt l-istqarrija tiegħi qabel ma tajt ħarsa lejn l-emendi rajtom biss il-bira fil-fatt u għalhekk uħud mill tħassib tiegħi li ħanesprimi diġà ġew indirizzati. Ma mhux ħolqot insemmihom kienu biss fin-noti tiegħi. Fir-rigward il-proposta, rridu naraw jekk isser tixpruna l kapital ta' riskju fl-Ewropa, naqbel mal-kummenti ta' Jos li probabbilment huma iktar ħajkunu qed ixekklu il kapital ta' riskju iktar milli jkollhom aspetti pożittivi minn din il-proposta. Xorta waħda nħoss li hija idea tajba li jkollna tikketta tas-suq tajba tal-fondi ta' kapital ta' riskju Ewropej m'għandix tkun ta' ħsara jekk ta' bilħaq il-proposta tiġi implementata b'mod xira dan mhux ser ikun wisq ta' pis fuq il-fondi ta' kapital ta' riskju. Kwalinkwa ħaġa li tista' ttejjeb l-industrija ta' kapital ta' riskju fl-Ewropa għandha tiġi appoġġjata u għandna nifirħu li konna dan l aspett u peress li kulħadd jaqbel li l-Ewropa ma tantx għandha fondi għal kapital ta' riskju u minħabba li kulħadd jaqbel li l-fondi Ewropej għal kapital ta' riskju fuq medium ma' iżgħar meta mqablin ma' dawk tal-Istati Uniti u bħala riżultat l-SMEs ambizjużi tagħna tiffaċċaw diffikultajiet meta mqabbel mal l-SMEs ta' partijiet oħra tad-dinja. Dan din hija l-premessa. Issa fir-rigward il-proposti jekk se risolvu l problemi kollha, le xejn affattu. Ma nix ninsaw li il-finanzjament tal-kapital ta' riskju fih infusu relevanti biss għal porzjon żgħira ta' kumpaniji, anke għal kumpaniji innovattivi u anke għal kumpaniji orjentati iktar lejn it-kabbir. U għalhekk dan il-porzjon ta' kumpaniji anke fl-Istati Uniti li ħajmexxu l-kapital ta' riskju dan huwa baxx wisq u għalhekk ma jfissirx li jekk ikonna industrija tal-kapital ta' riskju b'saxħeta il-problemi kollha għall-SMEs innovativi ser jissolvu mill lejl nar. Nafu minn riċerka li l-investimenti, pereżempju minn individwi privati, eh, aġenti tan negozju, eccetera, eh, u ma' iktar importanti mill-investimenti ta' kapital ta' riskju, mhux biss fl europa iżda anke fl-Istati Uniti. Għalhekk sabiex ikonna Ambjent tajjeb għal finanzjament tal dawn il-kumpaniji jeħtieġ li niżguraw li ikonna tranzizzjoni li timxi ħarir mill-finanzjamenti differenti li għandna bżonn u li għandhom bżonn il-kumpaniji ta' imprenditorija. Rridu nammettu wkoll li kumpaniji differenti jeħtieġu tipi differenti ta' fondi. U għalhekk jinfukaw fuq il- kapital ta' riskju biss mhux ser ikun biżejjed, iżda jiena xorta waħda nappoġġa l-argumenti ta' ġos li probabbilment hemm kwistjonijiet oħrajn fl-Ewropa li huma ħafna iktar qegħdin jipperikolaw l-industrija tal-kapital ta' riskju fl-Ewropa. Ir-reġim kif irid jiġi implementat fil-prattika? Dan din tidher mistoqsija kruċjali. Jekk ma tiġix implementata kif suppost, allura mhux ħafna kumpaniji ta' kapital ta' riskju se japplikaw għal din it-tip ta' tikketta tas suq u sur kull ma tkun hija tikketta firħa. Jekk ma tiġix implementata tajjeb din tiddependi fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel nett x'fondi jistgħu japplikaw, x'inhu mar-regoli ġifieri marbuta mal-investiment u l-ġbir ta' fondi fuq naħa. It-tieni nett kif għandhom ġibu ruhom ġala darba ikollhom il-passaport konformi ma' kull pis amministrattiv involut. Ovvjament, importanti nifmu x'inhuma l-investimenti ta' kwalifikar. Dawn għandhom jiġu definiti b'mod ċar u hawnhekk għandi żewġ problemi. Fl-emendi jiena rajt li l-investimenti ta' kwalifikar għandhom ikunu limitati għal fondi li huma minn tal-inqas sal-iktar ħames snin ilhom hemm. Jiena bajt mistaġba. Kienu rrura li ħilli nara saġabdin jekk nista' għalix mestax għaliex għara kien hemm dan il-limitu massimu li ġie impost ta' ħames snin. Ħafna kumpaniji jitwettqu wara perjodu ta' ħames snin fil-fatt u dan ifisser li l-investimenti minn kapital ta' riskju jisiru aktar riskjużi ma jipermettix li l-fondi ta' kapital ta' riskju ikollhom portafoll eh, bilanċat b'ħafna kumpaniji bikrin u oħrajn maturi, etc. It-tieni, investiment kwalifikat huwa ristret għal investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità. Jiena nemmen li l-fattur ta' ekwità huwa dominanti, kapital ta' riskju Eh, huwa importanti u ħafna investituri ta' kapital ta' riskju jinvestu parti mill-investiment tagħhom f'ħafna dejn u dejn subordinat. Għala minħabba ħafna kwistjonijiet legali, regoli fiskali u koll speċifiċi għal kull pajis u jekk dan id-dejn subordinat ikun projbit totalment dan ħajoħloq ħafna problemi għal fondi ta' kapital ta' riskju. Fuq L-investimenti ta' kwalifikar dawn huma limitati għal strumenti maħruġa minn kumpaniji ta' portafoll. Jiena naċċetta mal idea ġenerali, ma dana kollu jekk aħna rridu nipromovu per eżempju il-investimenti ta' business angel kif huma eh, marufa dan huwa importanti u għalhekk nistgħu nobsru li ħajru ikun hemm ċirkostanzi fejn ikun hemm isħma tal-Business Angels dawn jittieħdu mill-fondi ehm, ta' kapital ta' riskju meta l-Business Angel sar inqas rilevanti l-isvilupp ta' kumpanija. Dan ser ikun jekk niprojbixxu dan it-tip ta' mġiba din se tkun ta' detriment tal-kumpaniji ta' imprenditur li jħarsu għal kapital ta' riskju. Fuq investituri eligibli u kif ħansibuhom dan huwa ristret biss għal dawk li jkollhom ammont ta' 100.000 euro u rridu naraw jekk dan il-limitu x'qoli wisq f'dan ix-xogħol kollu li qed nagħmlu. Meta nagħtu ħarsa lejn il-piżijiet u s-saħħiet ta' proposti tal-emendi ġodda, jiena mħasba b'mod speċjali fir rigward il-kont għad depositi qed nitkellmu dwar kumpaniji li ma jkunux kwotati, eh, kampaniji li ta' kapital ta' riskju mhux kwotati, eċetera. U dan jidher li żid il-pis amministrattiv b'mod eċessiv. Jiena ma fimx eżattament x'kienu il-green tech, il-teknoloġiji favor l-ambjent, għala ġew inklużi fl-emendi, ma tantx kienu jorbtu wisq mal-qbija tal-proposti fl-opinjoni tiegħi. Nittama li dan ma jfissirx li l-fondi ta' kapital ta' riskju għandhom ikunu qegħdin jippromovu l-investimenti favur l-ambjent, għaliex dan inkella jkun ambitu deja wis fir rigward il-kapital ta' riskju f'dawn il-proposti. Dawn kienu l-punti ewlenin tiegħi u kommenti marbuta mal-proposta. Filip, tixtieq terġa' tieħu l-kelma biex ta' segwitu ta' dan? Grazzi, ġbit l-attenzjoni fuq din il-proposta li hija tajba iżda hemm problemi ewlenin fil-leġiżlazzjonijiet li huma kbar. Semmejt omnibus ħad tiġi votata għada l-ektar twist iżda CRD erba fadallu eh, biex jiġi mwettaq. Jekk għandek xi kummenti speċifiċi fuq partijiet ta' dawn il-leġiżlazzjonijiet li huma ta' tħassib għalik ikun interessanti li nisimgħu minn għandek. Just, you want to take the Ġost, xtaqtiħu l-kelma u twieġeb. Għanna Oltmar u koll, rapporter ta' CRD erba nek, prezenti, u jkun utli jekk jatiwiden għal dak li għandkom xi tajdu. Kien hemm kritika fil-preżentazzjoni li kien hemm problemi kbar għal kapital ta' riskju fiħdan bażel tlieta. U anke fil solvenza 2 kif ukoll potenzjalment fl-IORP fil-tfassil ta' rapporti tiegħek forsa ħan nindirizzaw din il-kwistjoni wkoll iktar qudiem. Ġost, jekk jogħġbok. <coughs> Mikrofon għal-kellim. The concern from the venture. Itħassib mill-punt di vista tal-ekwita privata u kapital ta' riskju hija speċifika ħafna. F'solvenza 2 hemm rekwiżiti ta' kapital li xeklu dan it-tip ta' investiment u dak li qed e, jiġi ignorat huwa li meta tagħmel investiment dirett e, u kumpanija tal-assigurazzjoni pereżempju tagħmel investiment dirett f'kumpanija partikolari għandek sogromot u meta tagħmel imbagħad investiment fuq 10-20 kumpanija pereżempju tkun qed baxxi dan ir-riskju u dan mhux qed jitqis fil-adattament ta' kapitala dawn l-istituzzjonijiet. Ir-riżultat x'ikun? Ikun li d-dipartimenti ta' riski ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni saru ta' tħassib qed jagħtu konsulenzi tal-uffiċjali tagħhom kontra li għamlu investimenti f'fondi ta' kapital ta' riskju u għalhekk il-kumpaniji ta' assigurazzjoni kienu kontributur awlini għal flus ta' kontanti għal fondi ta' kapital ta' riskju. Fuq bazet li ta' argument simili. M'banek banek li jridu jimpenjaw ruħhom meta jamlu investimenti fil-fondi ta' kwita privata u kapital ta' riskju jridu jirriservaw kapital apposta għal dan, dan huwa importanti. Fl-modi fl-Ewropa meta nagħtu ħarsa lejn istatistika l-banek kienu eh, kontributur ewlieni għal finanzjament tal-fondi ta' kwita privata u kapital ta' riskju u għalhekk Xinajdu dwar l-industrija? Direttiva dwar il-fondi għal-pensjonijiet ser ikun hemm copy-paste tal-rekwiziti ta' kapital li huma implementati f'solvenza 2 u dan ser ikun askapitu għaliex imbagħad ħar ikun hemm tielet kategorija ta' investituri li ħajmorru lilin u mhux se f'dawn l-assi. Jiena nixtieq inżid li l-fondi tal-pensjoni huwa suġġett jaħraq ukoll sensittiv għaliex ir-responsabilitajiet fuq dawn il-fondi huma fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk dan il-kapital huwa adattat biex ikun jistgħu jagħmlu investimenti fl-ekwità privata, fil-kapital ta' riskju għaliex il-maturità tal-responsabiltajiet torbot ukoll mal-responsabiltajiet ta' dawn investimenti. Fl-modi Dawn il-fondi ta' pensjoni kienu kontributuri ewlenin, hemm tħassib ukoll fuq din il-kwistjoni tal-pensjoni u li jekk tinvesti fil-bond fejn ma tantx hemm rendiment fil-bond illum, m'hemmx opportunità li dawn jonoraw l-impenji tagħhom mal-pensjonanti u dan se joħloq problema akbar fir rigward il-kwistjoni tal-pensjonijiet fl-Ewropa li diġà hija mkasbra mhux ħażin. Dawn huma l-kummenti tiegħi fuq dawn it-tliet biċċiet tal-leġiżlazzjonijiet li semmejt. Grazzi ħafna, tajjeb li smajna dan minant sors indipendenti, tajt il-president, issa, Danuta, xtiq titkellem? Uh, thank you uh, very much. Uh, Grazzi ħafna, Sharon. Jina Shadow mill-PPE. U meta nataħarsa lejn il-lista tal-Shadows, il-kollegi tijaj u l kelliema illum naħseb li nishtiq niskuza ruħi li minix belġana iżda jekk tistgħu toffru li ċittadinanza nilqaħħa. Iżda ejja morru għas-serjetà issa. Nixtieq nissieħab ma' dawk li jemnu li din hija biċċa regolament importanti ħafna, naħseb li dan huwa pass il qudiem lejn nittamaw li jkun hemm eh, suq finanzjarju regolamentat b'mod xieraq u għaqli. Jiena nemmen li dan ir regolament huwa kapaċi kontribwixxi għal dak li huwa llum l-iktar sfida importanti għall-Ewropa u naħseb li dan huwa tkabbir, li niġġeneraw tkabbir. U għalhekk mhux biss qed nitkellmu dwar kif ħanaraw li regolament ma jipprovdix ħsara lill-industrija, iżda anzi jridu stimolu u żvilupp tal-industrija. Dan għandu jkun lan tagħna. Jiena naħseb li b'mod ġenerali naħseb li hija regolament tajjeb iżda hemm xi kwistjonijiet li u mistoqsijiet li huma li feġġu minn membri u anke mill kummissjoni Xtaqt ressa żewġ mistoqsijiet l mistednin tagħna mill-panelist mill-panel. Waħda minn dawn il-kwistjonijiet torbot mal-fatt li waħda mill-artikolu naħseb tlita d fil-fatt huwa fil-proposta jistipola li l portafoll ta' kwalifikar m'għandux jiġi linkat fl-iskambju, iżda mbagħad hemm swieq ta' tkabbir li qegħdin jippruvaw jiġbru flimkien l-SMEs biħtiġijiet finanzjarji simili u jiġbru flimkien. Intom taraw xi raġuni valida għala dawn il-kumpaniji linkati f'dawn il-swieq ta' tkabbir għandhom xi jiġu inklużi f'dan ir-regolament ukoll. U t-tieni dubju tiegħi marbut ma' dak li diġà semma, jiġifieri l-investiment ta' 100,000 euro mill- l-investituri kwalifikati. mistoqsija tiegħi hija għal tassew għandha tkun daqshekk kolja din iċ-ċifra biex tkun attraenti għall-investituri. Forsi jistax ikun hemm xi limitu iktar baxx, pereżempju 50,000 euro, mhux ikun taserħan il-moħħ biżejjed biex ikun tajjeb għall-investituri soċjali. Fl-istess ħin rridu nżidu l-level ta' investituri li, li għandhom ir li jippoġġaw it-kabbir fl-Ewropa. Xa ġoħra li xtaqt ngħid hija torbot ma' dak il-kwistjoni tal-500 miljun euro li tqajmet minn kelliema qabli. Jekk hux ser nixxekkel din it-tikketta tal-fondi soċjali. Taraw xi ġustifikazzjoni għal fondi ta' kapital ta' riskju biktar minn 500 miljun euro taħt il-management. Mbagħad il-Philip Lambert nixtieq ngħidlu li naqbel ma' uħut mill-emendi tiegħek speċjalment meta titkellem dwar il-ħtieġa li ninkludu l fondi tal-fondi fir-regolament. Jiena nappoġġak f'dan il-ħsieb iżda għandi xi dubi. L-ewwel nett Fuq l-emenda 13 inti tipproponi li tillimita l-investimenti għal kumpaniji li huma għandhom inqas minn ħames snin minn mindu twaqfu. Naħseb li Kixwan pereżempju mhix eh, kumpanija zazuha biex ngħidu hekk iżda ma tikkwalifikax l-investiment tal-fondi ta' kapital ta' riskju, pereżempju. Għalhekk m'għandniex immorru għal din is-soluzzjoni jew le. Imbagħad fuq il-kont tad depositi depository, naħseb li kellna ħafna diskussjonijiet fuq sistemi ta' konti ta' depositi fl-istituzzjonijiet, iżda naħseb li hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn bosta mill-lassi ta' kapital ta' riskju ser ikunu eh, mux ser ikunu elenkati, għalek ma tanċem ruol xjaqdu għal kontijiet ta' depositi, fl-istess ħin dan ifisser pis, moċċar u ma nafx kemm ser ikun eh, possibbli għall-esperti tagħna biex jispjegana kemm ħajkun kbir dan il-pis. Però nappoġġa ħafna mill-emendi tar-rapporter Lamberts. Grazzi Sharon. Grazzi, issa Said. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-Sur Lamberts għal kooperazzjoni eċċellenti u għall approċċ tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll iż-żewġ kelliema tal-kontribut interessanti u miftuħ li tawna. Naħseb li naqblu lkoll li rridu nsibu modi sabiex nistimulaw l-investimenti fil-kumpaniji innovattivi u fil-proġetti. Naħseb li din hija proposta tajba, il-kwistjoni hija dan biżżejjed jew le. Għandna ntejbu fuqu u x'inhija r-rabta ma' leġiżlazzjoni oħra, u x'inhija l-implikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet l-oħra li qed nagħtu ħarsa lejhom. Jiena naħseb li rridu ngħidu xi ħaġa dwar dan fir-rapport. Hemm aspetti leġislattivi u approċċi li nistgħu nieħdu, pereżempju CRD erba u leġiżlazzjonijiet oħra. Jiena naħseb li hemm rabta wkoll ma' affarijiet li għadna ma tkellimniex dwarhom, pereżempju dwar Horizon 2020 eh, din mhix xi ħaġa li hija fil-kompetenza ta' dan il-kumitat iżda il-proposta tal-Kummissjoni forsi tista' tiffoka fuq il-żmien minn 2014 sa 2020 fejn 4 biljun euro jistgħu jkunu disponibbli biex jagħtu xprun għal kapital ta' riskju fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. Forsi nkun nistgħu nagħmlu rabta ma' dan ukoll. forsi din tista' żżid l-ammont ta' flus li jiġi investit f'dawn it-tip ta' proġetti. Naħseb li jeħtieġ niżguraw li jkun hemm rabta tajba min-naħa bejn affarijiet bħal pereżempju trasparenza u regoli ġusti. U min-naħa l-oħra rridu naraw li ma nbeżawx eh, investituri potenzjali, u għalhekk irridu niksbu bilanċ. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-kont waħdini tad-depożiti rridu nżommu f'moħħna. Naħseb għalhekk li hija kwistjoni li niksbu bilanċ nixtieq nisma' s-saminant Jus Peters propju fuq dan. Ma naħsibx li għanna nkunu restrittivi żejjed fl-approċċ tagħna. Jiġifieri li nimiltaw dan għall kumpaniji li ilhom imwaqfin ħames snin biss. Ma nafx għala daħaltu hekk, imma forsi hemm raġuni wara dan. il-kumment tal-kollega kien interessanti ħafna fuq ir-rigward l-ekkim sejħa Business Angels u r-riskju li jista' jkun hemm jekk tibda tajt affarijiet li pereżempju l-fondi jistgħu jinvestu biss fisma ġodda, pereżempju. Dan jista' jwassal sabiex ix-xogħol ta' Business Angels ikun aktar diffiċli. Mistoqsija oħra nixtieq irressaq lir rapporter hija marbuta mad diskussjoni ta' eh, fondi miftuħa u oħrajn li jkunu magħluqa. Open-ended u close-ended. Jiena kif nifhimha jien il-fondi magħluqa għandhom limitu u skadenza magħhom iżda f'ċertu każijiet jista' jkollok sitwazzjoni fejn tinvesti fil-kumpanija u tibda tikber biss lejn l-aħħar tal-iskadenza tal-fond u għalhekk teħtieġ iktar kapital fil-perjodu ta' tkabbir tagħha. Biex bekk tkun tista' tasal għal livelli jmiss u jekk il-fond waqqaf l-attività tiegħu propju f'dak il-mument tant meħtieġ tispiċċa li ma tagħtix il-frott. U għalhekk irid ikun aktar flessibilità hemm milli jgħidu għal font magħluq għal kollox, forsi nistgħu nsibu triq tan-nofs. Punt ieħor li nixtieq inqajjem huwa ir rabta mal- fondi pubbliċi Ewropej. Tafu li hemm il-Fond Ewropew għall-Investiment marbut mal-Bank eh, għall-Investiment ukoll dan għandu jagħti xprun u jagħti naqam bottatura il dan is-settur. Iżda fir rigward il-fondi li tipparteċipa fihom l-Unjoni Ewropea, naħseb li jrid ikun hemm użu wkoll tal-passaport b'xi mod jew ieħor li x'dan jista' jfisser li fondi oħrajn jagħmlu l-istess ħaġa wkoll. U forsi jistgħu tassew iwassal għal nies jibdew jużaw dawn il-fondi. Fuq il-limitu massimu ta' 100.000 euro, forsi din ma tantx hija relevanti bħal fil-fondi soċjali, sta xorta waħda nemmen li ikollna diskussjoni fuq dan u nsibu bilanċ xiera bejn niftħu bejn li niftħu dan din il-proposta kemm jista' jkun u l-inħarsu l-investituri min-naħa l-oħra. Forsi nistgħu nappoġġaw il-feeder funds. Dawn huma fondi li jiġbru ħafna mill-investituri żgħar flimkien. Forsi ma kenniex definizzjoni tajba lihom, iżda forsi tkun tajjeb kif biex insibu triq tan-nofs sabiex bekk ikonna grupp eh, fil-mira li jkun tajjeb ħafna u l bizzej protezzjoni u standards. Jaqfon. Filip, tbaka. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, Filip. Iva, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal-rapport. Nasib li għanna proposta interessanti ħafna, permetti li nibda bri najt li ma nistax naqbel aktar mal nistidem li għanna l-lum fuq eh, li l-istituzzjoni għanna bħalissa fil-parlament li kunem eh, fondi mill-fondi ta' pensjoni u fondi oħra fil-kapital. Dan deġa ġi diskuss fil-grupp liberali tagħna għall numru ta' ġemat u ressaqna wkoll emendi biex nippruvaw niżguraw illi l-kapital ta' riskju jista' jiġi wkoll protett. Issa il-proposta kif inhi naqbel kompletament illi din hija kwistjoni illi nippruvaw niftħu l-industrija tal-kapital tar riskju nippruvaw nattiraw aktar flus u fondi għal kumpaniji innovattivi għal dan il-passaport ta' kapital ta' riskju. Però għandna ħafna kwistjonijiet li diġa' ġew diskussi fuq uh, open u closed-ended funds, il-limitu ta' 100.000 euro, dan il-limitu għandu jiġi stabilit sabiex niżguraw illi ma nispiċċawx diskussjoni tal-konsumatur meta nitkellmu fuq il-fondi tal-beblim newt ukoll l-investituri li jipparteċipaw f'dawn il-kapitali u l-individwi jkunu jafu x x'riskju għedin jagħmlu jekk nagħmlu limitu baxx wisq kunu qed niftħu diskussjoni ma tantxija tajba u l-pis regolatorju jkun wis diffiċli fil-futur. Imbagħad il-limitu ta' dan il-passaport għal fondi li huma taħt 500 miljun euro hawnhekk ma semmejnix illi hemm rabta li hemm raġuni għalfejn hemm din rabta mal direttiv tal-FM u kif dan jidħol mal-IUFM. Rridu nħarsu biex konna reġim aktar eh, inqas ristret għaliex ikun hemm inqas nies involuti. U ma l-mistoqsija hija x'inhi r-rabta mal-IFM. Smajna wkoll dwar il-possibilità li jkun hemm investiment ta' fondi, niddefinixxu l portfolio li limitaw dan għal ħames snin mhijiex għażla tajba. Jiena kont involut kumpaniji biotech fi Franza u jekk kinti tixtieq tibda kumpanija wara ħames snin kun għadek diħel fi trial ma tkunx tista' tinvesti aktar. Dak huwa l-żmien fejn ikunu waslu l-kumpaniji biex jagħmlu biex ikollhom kapital ta' riskju il-definizjoni ta' SMEs, eh, rridu niċċaraw naħseb għandna xi 27 definizzjoni ta' SMEs u rridu niċċaraw x'inhuma dawn it-tip ta' kumpaniji. Il-limitu ta' 70% biex ikollok investimenti li qualifying investments hemmhekk. Din tista' tkun aktar problematika. Din hija xi ħaġa li għandna niċċaraw ukoll. Jiġifieri, naħseb li jina nħoss li din il-proposta hija pjuttost pożittiva, hija interessanti ħafna, hija element importanti ħafna biex tiftaħ dawn il-suq tal-kapital tal-riski fl-Ewropa xorta waħda qed ikun hemm eh, kustjonijiet oħra, pereżempju kemm ikun hemm dħul u naqbel ma sajid li kif nistaw nużaw l-oda li ġew proposti f'Horizon 2020 u l-Fond tal-Investiment Ewropew għaliex dan il-fond stess ukoll jridu diskutu xi kriterji għandu fejn ikunu eligibbli dawn il-fondi. Irridu naqdu dawn l-odda kollha li t-prof l-Unjoni u biex imbagħad nkunu nistgħu noħolqu f'kapital ta' riskju oħrajn, jiena lesta wkoll nkomplu niddiskutu ma' rapporter mhux xedu rapporter, għandna bażata bil fuq nista' nibbażaw diskussjoni tagħna u naħseb li nistgħu noħolqu kompromess illi jista' jgħin ukoll id-dinja tal-kapital ta' riskju hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sa. issa. Grazzi ħafna Sinjura President. Bħal dossier ta' qabel jiena nilqa l-approċċ li qed nadottaw il-koll bejn niesna ir-rapporter kienu tu kollha stra tisma l-opinjoni ta' suġġerimenti, nilqgħu wkoll il-fatt illi dan il-fatt tressa. Tressa qudiemna dawk li qoddimna li ħadimna ma li IFMD. Naħseb li l-Kommissjoni talmet ħadet il-lezzjoni u waslet ukoll din il-proposta rridu nifmu u kol xa jiġri jan barra. Il-banek eh, għedin jintalbu li juru l-balance staħħom u għedin niprovaw nitolbu wisq minn għandhom fuq self u l-kumpaniji għedin niprovaw ifitxu sorsi alternativi u l-kapital ta' riskju jidħol ħafna unek dawk li jidħlu f'dawn il-kapital ta' riski li jkunu jafu għal xiex deħlin. Ħafna drabi l-investitur ikun irrid xi ħaġa, ikun irrid ikun jaf x'jista' jieħu. U laqqas jien minn konvent li dawn il-proposta nifisa se solvi ħafna mill-problemi kulturali li għandna meta mqabla mal-Istati Uniti. Ħafna kumpaniji li jfittxu dawn il-kapital tar riskju imbagħad ma jkunux lesti li jagħtu biżejjed. Ma naħseb li mexjin fid-direzzjoni it-tajba ħan idħol issa fid-dettall. Sir Ġermenti nixtieq nagħmel bħalma għal Filip il-limitu ta' 500 miljun euro u u tabella EUVCF u l-AIFMD u x-suġġerimenti tistaw tamlu. U x-għandu jkun adattat biex, n-deċidu jekk għandu xikolna eh, din l-AIFMD. Xie tkun il-proposta ta'kom? Biex nevitaw li kun hemm dubju, naħseb li hemm ħafna li din kjerfikata jien minix Belġan, imma naħseb ħana ċeraw naħla nevitaw li kun hemm xtib ta' konfużjoni. Pero jiena grat li minkajja dan eh, l rapport tal-estra li tisma' minn uħut mill-punti tiegħi Grazzi ħafna. U għem basem il-pont ta' investituri li ma' investituri għanna permettu li parteċipaw fejn jipparteċipaw fejn iridu, meta jisu jipparteċipaw fejn iridu, meta jridu, sakemm ikun jaffaċ ġdeħnin, pero xorta waħda jkun hemm il-periklu li jista' spiċċa kwestjoni li taffetwa l-konsumatur għaliex anke fil-politika jekk xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek l-investa iva jena rajt id-dokumenti, rajtek, rajtek, imma ma kontx fezzat eżatt f'xiex se ninvesti u ma kontx naf li ser nitlef il-flus. Aħna bħala politiċi jridu nidru li qed nagħmlu xi ħaġa. U għalhekk rridu noqgħdu attenti lil min inħallu jipparteċipa f'dan. Irid ikun hemm ukoll konformità ma' regolamenti u direttivi oħra l-ideja ta' l-investitura eliġibbli hija forsi ideja tajba u rridu naraw ukoll x'tasbu intom fuq il-konformità ma' direttivi u regolamenti oħra. U xi flessibilità għandu nagħtu wkoll lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. L-aħħar ħaġa. Il-kwestjoni ta' ħames snin. Żgur li rridu nejnu l-kumpanija, mhux dak biss għadhom jibdew, imma anke dawk li qegħdin fi fażi ta' tkabbir. Meta kumpanija tibda jkollha l-fondi tagħha, jkollha l-pianizzazzjoni tagħha, imma mbagħad meta tidħol fil fazi ta' tkabbir li jkollhom bżonn aktar finanzjament, u nitlob il-rapporter biex tikkonsidra din il-limitazzjoni jekk irriġ illi limita għal kumpaniji ta' li huma inqas minn lilhom mwaqfa inqas minn ħames snin. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal tad-depożiti, fondi tad-depożiti li tirċevi il-flus mingħand l-investituri jinġibdu meta jkunu bżonnhom u lek ma jinżammux u jkopru il-protezzjoni tal-investituri ma nafx għalhekk jek hemmx bżonn dan ir-rekwiżita ta' depoziti, Jew hemm każijiet fejn ikun hemm bżonn dan id-depożitu jew inkella hemm biżżejjed protezzjoni tal-investatur eh, minħabba l-varjazzjoni li hemm ta' kapital ta' riskju. Grazzi ħafna. Naħseb li dak li ser nagħmel issa u nitlob li kummissjoni li tagħmel intervent tagħha għaliex qed għandna xi għandna ftit ħin u l titina l-opportunità biex l-esperti tagħna jkunu jistgħu eh, jitkellmu fuq xi ħaġa li tajt il-Kummissjoni għandna il-mexxej hawnhekk eh, illi mhuwiex Belġan li kuk il-deputy kien ikun Belġan. Min għaddilek il-mikrofonu. Grazzi Sinjura President. Aħna nkoraġġati mill feedback pozittiv li rċivejna da mhux dejjem isir, aħna wkoll inkoraġġati minħabba illi ħabba il-fond ta' tal soċjali biex il qoddim kellna d-dubji tagħna jekk hux ser jinżel tajjeb jew le. Però jep tajjeb anke wkoll fuq il-risk fil-kapital ta' riskju u t-nejn li huma qegħdin jaħdmu flimkien mod tajjeb. Nixtaq nagħmel nagħti xi reazzjonijiet għal dak illi intqal taħt tlet. Eh, taħt let titoli l-aktar tħassib li ħanna huwa il-take-up. Jekk huwiex attrajenti biżejjed, jekk hix biżejjed differenti mill-AIFMD. Nħossu illi mhux ħafna sar jipparteċipaw, u mbagħad irridu meta nevalwaw l-iskema se tkun eh, evalwazzjoni Naqsa, informazzjoni naqsa. Issa, fuq it-taxxa, jekk ma jkunx hemm skema neutralità taxxa għal dawk il-fondi fuq il-livell tal-investituri u il-livell tal-fondi, jekk inti fl-aħħar fit-tmiem il-fond ma jkunx qed tieħu minnhom mela dawn mhux se jkunu ta' suċċess, aħna konxi illi dan huwa pass biex nipprovaw noħolqu eh, kultura ta' imprenditorija soċjali. Però jekk ma jkollniex taxxa neutrali jew nkella jew kolla inċentiv ta' taxxa li jeżistu għal skemi ta' kapital ta' riskju lokali għal skemi Ewropej mela mbagħad aħna nħossu li din l-iskema mhux se tkun daqstan ta' suċċess. U it-tielet punt din l-iskema bħalma fil-bidu għandha tkun differenti mill-AIFMD, mir-regoli tal-AIFMD aħna nixtiequ illi dan il-passaport nixtiequ illi inwessaw il-bażi kapitali għal dawn il-negozju, u-negozji soċjali, però dan irid isir fisa fis inqas u għalhekk kwalunkwe emendi illi namlu għam fid-dawl ta' se jkunu se jkunu favorina se jagħtu xi inċentivi jew nkella ser inaqsu l-parteċipazzjoni u dan għandu jkun eh, il-rekwiziti li biex inkejlu. Irridu naraw jekk dan iżidx eh, kemm ikun kemm jatrenti din l-iskema jew nkella jekk hux ser eh, iżom ċertu parteċipanti milli jistabilixxu fond ta' kapital ta' riskju. E permetti li nagħmel żewġ kummenti fuq il-miżuri konkreti aħna inizjalment kellna definizzjoni u kellna kol deputatu fuq id-differenzi fuq uh, eh, close-ended fund. il differenzi hija li inti ma ma jkollokx redemption right. Jiġifieri close-ended u open-ended tfisser li jekk inti tażel li jkollok kapital ta' riskju, inti se jkollok tip hemmhekk sakemm idum jeżisti il-fond u tkun se tibbenefika fit-tmiem ta' ċip ta' dak il-fond, imbagħad tieħu dak li tkun gwadanjat minn dak il-kapital. Dik hija d-definizzjoni ta' closed-ended. Dan però m'għandniex nfixkluh mar-regoli illi il-fond ser ma nix nifluħ ma l-fat illi jekk eżempju tirċivi 100 miljon ma tistaqat iżżid il capital commitments, commitments tijak. Tista' tagħmlu jekk jekk tista' tagħmlu fil-fond tiegħek imma ma tistax toħroġ minnu. Għandna u wkoll fil-Konsil ma' stati membri m'għandniex definizzjoni ta' close-ended u open-ended għaliex huwa ċar illi dawn il-tip ta' fondi mhux serjatu dritt li wieħed jitlaq minn dan il-fond li xi ħadd jerġa' jibdilhom li jipproteġ minn dak il-font. U se mu t-tnejn li huma. Kien hemm ukoll xi tħassib fuq id-domiċilju tal-font u Eh, min ikun qed jagħmlu li jieħdu dan il-fond. Meta proporajna dan aħna konna sodisfatti kien biżejt għalina li jkollu domiċilju tal-manager, il-manager tal-fond għax huwa dak li jrid jiżgura il-fond u l-portfolio investiment ikun jilħaq l għanijiet tiegħu. Imbagħad il-pajjiż fejn ikun ġistabilit ikollu ċertu restrizzjonijiet fuq il-manager. Jekk il-manager ikun responsabbli għal dak il-fond, dak il-limitu ta' 70% ikun investit fl-ekwita li jkun ħareġ mill-undertakings. Imbagħad il-fond jista' jkun li jkun domiċilju tiegħu fejn fejn jażel il-manager. Kell aħna appoġġajna wkoll il-fatt li jkun hemm klawżola li l-undertaking tkun fl-Ewropa għaliex palma attenti f'dan il-komitat l-għam principali huwa li namlu kompetittività Ewropea fejn huwa il-kas dawn l-imprizi soċjali dan se jkun f'maġġoranza tal-każi se jkunu fl-Ewropa m'hemmx għalfejn ngħidu illi dawn il-kapital tal-riskju mhux għalfejn ikunu daqshekk limitati jistaw jkollok jista' jkollok operazzjoni konġunta biex imbagħad dawn jistabblixxu fl-aħħar mill-aħħar kumpanija fl-Ewropa ġifieri jekk nillimitawha għal kapital ta' riskju Ewropew biss mhux se nkunu qegħdin nieħdu opportunitajiet għal kompetenza internazzjonali sabiex dawn il-kumpaniji anke jekk ma jkunux inizjalment fl-Ewropa ikunu jistgħu xorta waħda jiġu finanzjati sabiex imbagħad ikun hemm eh, sussidjarji jew jiġu id-domiċil tagħhom issi jimxi lejn l-Ewropa dak kollox fuq id-domiċilju, issa fuq il-kwistjoni Nasib kalli punti uħra xaq namil imma naħseb insejtu, forse ma kienx għasak importanti, mela ħani konkludi illi aħna nishtiqu għanħar ejva eh, relazzjoni ma l FMD. Il-rabta ma l FMD hija waħda problematika għaliex xiġri jekk il-portfolio tal-fondi ta' kapital ta' riskju ta' operatur ta' kapital ta' riskju jikber f'matul il-fond mill-in mill-500 500 miljon euro. Jekk kollok fond li għandu 6 miljon euro, euro fl-Europa, eh, dan il-riskju huwa baxx ħafna. Mela mbagħad jekk jikser dan il-limitu, il-minimu li inti tuża dik il-tabella għandu jinżamm. Jekk dan il-fond imur il-fuq minn dan il-limitu, dak imbagħad ikun font ta' investiment alternattiv u jaqa' taħt li IFMD u din hija għażla politika. Jew jew toħloqha bħala ek specialis, ġifieri eċċezzjoni li ħaġa li taħdem apparti, jew nkella ngħidu li hemm regola speċjali għal fondi ta' investiment alternattiv illi jkunu jilħqu il- fondi ta' kapital ta' investiment, fondi ta' kapital ta' riskju, jew nkella tajt l-inti kopert mill-IFMD iżda iżom id-dritt illi tuża dik it-tabella. F'opinjoni tagħna f'taqsira dan huwa r-rabta li hemm mal-IFMD u biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi aħna ħerqana wkoll li dan jiġi implementat tkun aktar attrajenti milli tażel l-IFMD aħna nixtiequ illi jibqa' reġim pjuttost eh, mhux daqshekk ġifiri u wieħed ħaffif biex tipparteċipa fih. U mhijiex ma tapplikax għal ekwita privata u diffiċli li naraw li jkun hemm konsens fuq dawn il-fatturi kollha u li l-Parlament u l-Kunsill jaqbdu u jaġlu jaddottaw dan qabel tmim is-sajf. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, I, I hope our experts don't mind that I uh, gave the floor to the Commission first, but I... Mela, l-ewwel tajt il-mikrofonu l-Kummissjoni forsi se tagħti lilkom l-opportunità biex intom t tistgħu t-intervjenu. Issa, mikrofonu l-mikrofonu lura lilek. Grazzi, Signora President Jiena impressjonat fid-dettall li hawn u tarif li hawn fuq il-kapital ta' investiment, kapital ta' riskju. Ma konċ qed nistenna li jkun hawn dat tip ta' mistoqsiji. Provajt naqqat il-mistoqsijiet fl-imkien. Mena, fil-bidu kien hemm fuq mistoqsija fuq il-kumpaniji mhux elenkati il-kumpaniji li jkunu elenkati fuq borza bħal A-Market jew Alternext ħafna drabi jkunu għar minn kumpaniji li jkunu elenkati għaliex ikollok kwota, kollok evalwazzjoni tal- tal-stock tiegħek, mhux bil-forsi kollok likwidità u mhux bil-forsi kollok aċċess għal finanzjament ġodda. Ħafna kapital ta' riskju mhumiex ma jitħallew jitħallewx f-borza. L-Fond ta' Investiment Ewropew jagħti eċċezzjoni għaliex jistaw jipparteċipaw f'kumpaniji li jkunu elenkati fuq borza alternattiva u mhux fuq swieq regolati. U għalhekk huwa importanti jillin ndaħlu il-kumpaniji elenkati fuq fuq swieq mhux regolat bħala wieħed mill-potenzjali. Kien hemm ħafna diskussjoni fuq il eh, limitu ta' 100,000 euro. Il-feeder funds eh, għandhom intra il limitu ta' 100,000 euro. U mbost raġuni tal-fejn għamilna dan. Għalix int meta tkun tagħmel beħ bl-imnut ikollok diskussjoni kompletament differenti. Nista nikteb itri u nirċievi telefonati minn 30 investor ma nistax namela minn 2000 jew 5000 investitur biex nwieġeb it-telefonati u l-trikola tagħhom. kona eh, provajna noħol u il-Quest for Growth li huwa kwotat ukoll fl Euronext Brussels kwallunkwe investitur li jagħmel bih bl-imnut li jrid jipparteċipa f'kapital ta' riskju jista' jagħmel dan billi jixtri jisħma fil fil-borza u dan jista' imbagħad ibihom jekk ikun irid. Dan huwa aħjar jekk tmur l-isfel mill-limitu minn ixċert kemm hu imbagħad tispiċċa tagħmel sejħiet għal tfaddil pubbliku. Dan għanna nevitaw. Jew taza li tmur li tkun pubblika, jew nkella tevita li tkun fil-pubbliku. Kien hemm fil-Belġu fejn il-gvern eh, Flemish għażel li konem inċentivi ta' taxxa 32 elf investitur, ħafna minnhom mhumiex eh, kontenti u jridu l-flus tagħhom lura xidu jixtru xidar dar jew jagħmlu ħaġa jew oħra. Iżda marbutin għal 10 jew 12 sena. Dan huwa ta' tħassib għalina billi innaqsu il-limitu. Naħseb u għazempju tajjeb li jindaħlu wkoll il-limitu ta' ħames snin nista' nagħtikom eżempju wieħed mill-kumpaniji tagħna li ridet tinvesti fil-vetturi hybrid u elettriċi sibna kumpani illi ila 20 sena fil-qasam tal-vetturi li huma clean tech ilhom 20 sena jagħmlu dan waslet kważi fil- falliment, investejna f'din il-kompanija 20 miljon f'ekwita u 20 miljon 25 miljon dejn. U s-sena l-oħra il-kumpanija kella 400 ruħ u issa kabret eh, tkabret għal 9 miljon, 9 miljon eh, fi profitti. Għalhekk għandna noqogħdu attenti li nagħmlu dan il-limiti ta' ħames snin hemm sitwazzjonijiet fejn huwa aħjar li tinvesti f'kumpanija diġà teżisti biex tagħmel xi ħaġa minflok minflok tagħmel tinvesti f'xi ħaġa ġdida. Issa fuq id-depożiti nixtieq ngħid illi dan huwa piż fejn ikun hemm ħafna kapital fil-fonti qed ninvestu f'dawn il-kumpaniji u l ma jkunu kollha reġistrati. Ikollna awditur li jagħmel verifika mal-kumpaniji kull sena biex jara jekk l-isma li nkunu ressaqna ikunu jeżistu u jkunu reġistrati f'dawn il-kumpaniji. Dan il-bank depozitant ikun eh, zgur iżejt il-pis amministrativ u anka l-spejjes kena ma ukoll ħafna diskussjoni fuq ir-rabta mal-IFMD. Din id-direttiva għamlet numru ta' affarijiet hawnhekk fl-Ewropa. Waħda mill-affarijiet fil-industrija tal-kapital tal-riskju ħolqot eh, isna żewġ klassijiet hemm min jażel li ma jipparteċipax jekk ikollok taħt 500 miljun euro, però naħseb li dan tkun qiegħed awtomatikament teqridhom għaliex huwa diffiċli li tikkonvinċi kumpanija ta' assigurazzjoni jew tal-pensjonijiet jew manager ta' bank biex jagħmel dan l-investiment għax ikun jaħseb li huwa riskju jien ma naqbilx, però tridu nikkonvinċuh, nikkonvinċuha U ħafna nies f'dan is-settur aħna qegħdin fil-kategorija fil ta' alternative assets. Dawn jaqgħu kollha taħt din id-direttiva ġdida. Inti hemmhekk imbagħad tkun eh, qed turihom fuq il-kapital ta' riskju tgħidilhom li għandek l-opportunità li tażel ma tipparteċipax, ma naħsibx li naslu hekk. Aħna maħniex fil-limitu ta' 500 miljun euro, però għażilna li nipparteċipaw. Iġifiri ser ridu jkun hemm konformità kompleta għaliex inkella ser tnaqqas il-provvista tal-flus fil-futur. Ġifiri fl-opinjoni tagħna dan ħala ħoloq żewġ kategoriji fil-kapital tar-riskju fl-Ewropa. Dawk li jgħu taħt l-IRFMD u dawk li ma jaqgħux. Dawk li mhumiex dan ir-reġim ġdid, il-reġim tal-kapital tar-riskju huwa għodda interessanti għalihom tista' tgħinhom ukoll biex ikabru l-fondi tagħhom. Taħsib ieħor li għandi sajid. Forsi nista' ngħidu bil-fjamming dan. Meta semmejt li għandu jkun hemm rabta mal investimenti pubbliċi bħal fond ta' investimenti Ewropew li jkollok passaport jew li jkollok fond ta' riskju mhux għalfejn qed tirċievi l fondi mill-Fond Investiment Ewropew. Il-Kummissjoni hija mħasba wkoll fuq parteċipazzjoni jekk inti tagħmel tibda tagħmel ir-regolamenti jekk titlob konformità se jkun hemm diskussjoni f'kull tim ta' managers li jaraw jekk rridu xjamlu konformità sħiħa jew nkella parti ta' konformità kollox ser jibbaza fuq ir eh, rizorsi u l-finanzi disponibli. L-nwessaw is-swieq sabiex il-fondi ta' riskju iżar ikunu jistaw jagħmlu ta' riskju. Palma qalet Sofi din hija importanti ħafna li jkollok dan l-istatus, però mhux bil-fors se tirriżulta f'aktar Eh, flow f'dawn il-fondi. Mela, xinajdu dawn il-kwistjoni ta' closed-ended u open-ended. Jina sab dak impuntajb ħafna minna tal-Kommissjoni u normalment meta innaqsu l-limitu massimu nħattajb li nħarsu lej il-borsa u naraw kif il-vestilaturi jitħlu joħorġu minn dawn mill-borsa issa. Horizon 2020 hawnhekk hemm ħafna flus li ġi identifikat anki biex nappoġġaw l-industrija innovattiva. Jiena wkoll kont involut f'numru ta' diskussjonijiet rigward il-ġejjini. Jiena nista' ngħid li l-Fond ta' Investiment Ewropew investa fil-fond tagħna permezz tal-programmi CIP u dan kien verament ta' għajnuna aħna kellna finanzjament ta' 70 70 eh, miljun u kellna mbagħad investimenti ħor ta' 15 miljun u mbagħad kien hemm investituri oħra li investew għax kien hemm kredibilità fil-fontana u aħna kellna investiment ta' 100 mil 400 miljun eh, euro għal dik li teknoloġija olja. Ġifri aħna għanna flus pan-Ewropew u għalek il-twissija tijaj u tħassib tijaj meta jkun hemm ħafna flus li jitpoġġa fi program ħajkun hemm ħafna organizzazzjoni tu gruppi li jkunu ħerqana biex jieħdu biċċa mill jkollhom sem għalhekk inwissi l-kummissjoni u anki l-Parlament biex iħarsu u jikkonċentraw il-flus tagħhom u anki jibnu fuq ix-xogħol tajjeb li diġà sar mill-Fond Investiment Ewropew kif sar fil-passat u mhux inaqru dawn ir-riżorsi għaliex inkella mhux ser ikunu kapaċi nilqu l-anijiet tagħna. Naħseb jina koprejt bosta mill-punti Mela, issa il-President tajt li ħana nafusin bil-ħin u naħseb forsi l-kollega tijak tixtieq eh, twieġeb xi punti wkoll. Mela, nagħti l-kelma lill kollega tiegħek. Iva, ser nkun konċiża mux noqt nirrapeti punti li diġà tqajmu minn ġos, naqbel ma bosta minnhom apparti tal-limitu massimu ta' 100.000 euro li għalija fl-opinjoni tiegħi dan huwa limitu wisqoli. Naqbel 100% li m'għandniex noqogħdu nidħlu f'tip ta' investiment retail, però hemm differenza kbira meta ngħidu investiment retail u bat limitu massimu ta' 100.000 euro li għal finanzjament żgħir li intom kontu qed issemmu forsi jkun importanti allura għal dak il-limitu ma' 600.000 euro jista' jkun wis għoli għal ċertu investimenti. Allura jiena wissi li dan il-limitu massimu jitnaqqas, issa rigward 70% tal-limitu massimu, dan jista' jkun problema skont kif jiġi definit u anke kif jiġi mkejjel. Għalhekk huwa impossibbli li jkollna 70% ta' investiment mod totali jew inkella fil-bidu jew fit-tmim tal-fond, allur fond allura jrid jistqar bħala il-mira li jkollna 70% ta' investiment f'investiment kwalifikat u mhux jiġi meqjus għabbażi annwali li f'kull stadju irrid ikun hemm 70% x'ovvjament il-finanzjament mhux ħajkun hemm il-ħin kollu. Ġifri irrid ikun hemm lingwaġġ adegwat kif niddefinixxu dan kollu. Kwistjoni oħra kienet x'taqsam ma' domiċilju tal- portfolio companies jina naqbel li l-investimenti mandom xikun limitati għal kompaniji feħdan l-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza tal-investimenti għandhom jisiru fl-Ewropa, pero jixprunaw mhux biss joint ventures barra ġviri kapital ta' riskju konġunt barrani imma investiment dirett ukoll madwar id-dinja dan jistimula bla dubju l-intraprendituri u l-komunità ta' kapital ta' riskju. Iġifri ma nix nkunu limitati fuq dan, għax din tkun ħaġa idea, tkun idea tajba żgur. Dawn huma il-punti prinċipali tiegħi, apparti dawk il-punti li ġa tajmu. Grazzi tassew. Mela, nagħti l-kelma l-ura l-Filip. Iva, jina ser nitkellem fil-qosor. Mela, l ewwel net nixtieq nirringrazzja il-kellima tagħna Naħseb l-input tagħkom kien verament ta' valur, jiena ovvjament ser nqisu għandna konsens wiesa u jiena fil fat ser naħdem f'din id-direzzjoni, nilqa l-amendi tagħkom. Mela, fuq ir-regola ta' mesni, dan mhux forsi l-aħjar strument biex nilqu lan tagħna lanu li dawn il-finanzi jidħlu f'kapital ta' riskju ġdid, ma rridux li dan il-finanzjament imorru f'ċib ta' kumpanji partikolari, irridu kumpanji li tassew qed jippruvaw xi ħaġa ġdida. Il-mistoqsija tiegħi di kif nistgħu nżommu jew nibqgħu f'dan il-kapital ta' riskju. Ħafna mill-kummenti li inti għamilt jiena nilqaħħom rigward il-fond ta' depositi emmek m'għandix idejat eh, rigorużi, allura tajb li niddiskutu x'inhu importanti hawnhekk nilqa' l-amendi tagħkom forsi tkun ħaġa tajba li infasslu abbozz u għallu jekk nimxu ħarir f'dan il-każ. Grazzi. Right, well, thank you very much. Grazzi tassew. Grazzi lil kulħadd tal-li intom ġejtu fosna. Mela, ħantikom l-iskeda għaż-żewġ rapporti mela għanna prezentazzjoni għall bozz tar-rapport fil-20 ta' Marzu, il-data ta' skadenza l amendi hija f'nofsinhar fit-28 dejjem jekk dak mhux it-tnejn u konsiderazzjoni tal-amendi ser isir fl-24 jew is-26 ta' April u li nivvotaw mbagħad fil-kumitat fl-aħħar ta' Mejju jew fit-30 jew fil-31 ta' Mejju u mbagħad nivvotaw fuq il-rapport fl-Ulju fil-plenarja. Ġifri hawnhekk għandna proċess maġġel. U nirringrazzjakom il-kol. Aħna qegħdin ħames minuti bil-qudiem fuq l-aġenda tagħna. Mela ħanif u għal ħames minuti sakemm biex bekk titbattal il-kamra sakemm ngħaddu mbagħad għar-rapport li jmiss. Grazzi.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 Okay, if we could restart. Thank you. Thank you very much, uh, Philippe. Uh, we are now continuing with the Philippe Lambert show. Mela, għana nistaw nkomplu bil-laqat għana. Naddu għal punt 8, l-infrastruttura tal-enerġija transeuropea u r-revoka tad deċiżjoni numru 1364 tal-2006 li jena perswaza l-intom il-kol tafu xini u il-Kumitat mexxej huwa il-Kumitat Itre. Mela, Filip Fidejk għanija il-mexxejja ta' dan il-rapport pratikament u nista' ngħid nirreferi ħalija anzi. Għalhekk jiena nista' ngħid li jina impressjonat għax jiena it tieni ir-rapportera t-tieni darba fuq suġġett li jiena fil-fatt minix speċjalist fuq ġifieri jiena nirringrazzjakom u ikolli najti dawn ma partijiet mid-dossiers li aħna rridu niddiskutu fuqhom. Mhux għanot naddi għad punti ta' detta, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-finanzjament għal l-infrastruttura u networks transeuropea li enerġija u din hija parallela ma' network ta' trasport transeuropea. U rridu naraw kif ħa nażlu l-prioritajiet tagħna u x'inhuma ir-regoli tal-eliġibilità ta' dawn il-proġetti. Għalhekk l-uniċi emendi li jiena għamilt sissa u li noħol u rabta meta nażlu proġetti għall eligibilità li ikonna rabta espliċita ma' l-miri ta' l strategija 2020 aħna ma nistawx najdu li għanna strategija ta' svilupp, ġifri l strategija Ewropea tal-2020, mbagħad fil-leġiżlazzjonijiet tagħna u fil-budgets stana ninsewa. Għalhekk ġifri rridu naraw rabta hawnhekk hemm relevanza biex tinfakkarkom ukoll li waħda mill-miri prinċipali tal-Istrateġija Ewropea 2020 għandha x'tasam mal-enerġija u mhux biss it-tibdil tal-klima. Għalhekk għal dawn l-anijiet, il-networks tal-enerġija jaqdu rwol prinċipali. Il-Ġermanja, iddeċidiet li tagħmel użu minn nuklear, ġifri hemm bżonn eh, infrastruttura partikolari u din hija kwistjoni prinċipali hija mod kif nistgħu nimxu il qudiem dak li hu rinnovabbli, enerġi rinnovabbli. Aħna rriġu ninternalizzaw ukoll u nimxu l qudiem f'dak li hu l-impatt estern ambientali aħna minna ftit emendi f'dan ir-rigward għamilna emenda oħra għal dawk li huma il-kalkoli, aħna kena diskussjoni wkoll mal-Kummissjoni qabel din il-laqa. U forsi din l-amenda mhuwiex ġustifikati jien mhux nara l-ħadd preżenti minħat tal-Kummissjoni, forsi mhux qegħdin il-botwis. Forsi din għandha bżonn aktar diskussjoni, neħtiġu niddiskutu aktar mal-Komissjoni, rridu naraw kol x'nintroduċu din kienet kwestjoni qalila, diskussjoni qalila mal-Komissjoni qabel din il-laqa biex nindikaw il meta proġett. Qed jara l-ispejjeż jiżdiedu b'aktar minn 30% f'dak il-każ il-proġett irid jiġi konsidrat mill-ġdid. Anki jekk jintneħħa minn fuq il-lista ta' prioritajiet. It-tweġiba tal-Kommissjoni kienet iva 30% devjazzjoni mill-budget hija xi ħaġa ta' kuljum, però f'dak il-każ din hija xi ħaġa li qed mur ħażin ma toġobniex din il-ħaġa. Aħna nafu li l-Kongress tal-Istati Uniti għandu numru ta' regoli li meta il-proġetti jiżdiedu b'25% dak il-każ dak il-każ jitqisu bħala proġetti li għandhom jiġu eliminati, forsi tajb li jkollna tali regola ħafna minna jisu li din ir-regola hija ibsa, però ħażin meta l-Kummissjoni tajdinna li jekk ikun hemm devjazzjoni ta' 30% jew żieda ta' 30% il-Kummissjoni tajdinna din hija ħaġa ta' kuljum. Dak il-każ it-bassir dwar il-proġetti mhumiex tajbin. Għalhekk għandna bżonn ikun aktar disċiplina, għandna bżonn inkunu aktar rigorużi anki fuq l-istati. Irrid nara disċiplini fuq is-settur privat u anki fil-settur tal-utilities. Hemm ukoll kwistjoni oħra dwar l-smart grids Dawn għandhom kunu appoġġati b'mod egwali bħal tipi ta' infrastruttura oħra anke jekk aħna rridu ngħaddu għal l-enerġija rinnovabbli din hija kwistjoni prinċipali. Hemm numru ta' punti li aħna eh, aħna kumitat mexxe hawnhekk jekk hemm għarfien ukoll tajjeb rigward eh, dan is-suġġett jiena nilqa' idea ġodda. Grazzi. Okay, thank you very much. Um... Pena. Eh, Grazzi tassew. Din il-proposta tmur iktar li l minn revoka ta' deċiżjoni, qed nitkellmu dwar aktar żvilupp tal-networks tal-enerġija u il-Kummissjoni għettajt li 200 miljun euro ser ikunu neċessari għall-infrastruttura Ewropea għalhekk għandna bżonn eh, aktar flus 140 miljun ser ikunu għall elettriku velo ultaċċoli u għanna bżonnu kol l-infrastruttura tajba għat trasferiment ta' CO2. Għalek dak li importanti f'din il-proposta hija xi ħaġa li hija relevanti għal kumitat tagħna anke jekk il-kumitat mexxej huwa il-kumitat tal-itre. Dak li importanti huma l-annessi. L-annessi li jfasslu b'mod dettal u jtuna deskrizzjoni dwar il-proġetti l-annessi li jitkellmu dwar il-finanzjament kif qal tajb sur Lambert, il-sottofinanzjament li hija problema prinċipali u għannes wieħed jitkellem ukoll dwar prioritajiet u l-infrastrutturi tal-kuraturi tal-trasferiment tal-enerġija hemm ukoll 12 il-punt infassal hawnhekk li huwa ele ma eligibbli. Jiġifieri aħna rridu nistudjaw bir-reqqa jekk dawn il-kuraturi u miex kompleti u aċċettabbli. Huwa possibbli wkoll li ikun affarijiet oħra żejda li għandna nżidu ma dawn it-tnax il-kriterji li ġew infassla hemm ukoll kwistjoni tal eh, netwerk ta' CO2 transkonfinali hemm ukoll il-ħażna u l-ħtif tal-karbonju eh, bħal per eżempju anki fi stati membri donnu met fallu li japplikaw dawn il-dispozizjoni tal-ix din ġiet applikata fuq approċ tal-lender. Meta niġu da għal dawn networks ta' CO2, emmek hemm ħażna, eh, hemm post għal ħażna fl-Unjoni Ewropea. Ja qasam ta' ta' art bejn it-tramuntana tal-Norveġja. Umbat hemm ukoll żona eh, fejn tista' tinħażen il-karbonju kollu ta' l-emissjoni ta' CO2, ġifri anke għal 600 sena jekk il-pajpijiet adegwati jiġu impasla jiġu bejn l-Olanda, l-Germania u r-Renju Unit. Eh, din iż-żona edha hemm u ġifri hemm potenzjal għal ħażna jiena rajt li dan jista' jsir u Norveġiż infushom jipproduċu gas li huwa 9.5% magħmul mis CO2 u jistaw inaqsu dan il-perċentwal għal 2.5% permezz tal-użu ta' proċessar kimiku industrijali. Diġa edin jaħznu il-bqija ta' CO2 f'dawn l-saffi ta' art taħt il-bahar. Il-Polonja kontra il- miri ta' CO2 għaliex mkella ma jkunux jistgħu jibqgħu jużaw il-faham tagħhom għalhekk din il-teknoloġija ta' CST tkun ta' valur miżjud Għannes importanti jħor u għannes nej fuq l-infrastruttura tal-enerġija u l-kategoriji. Emmek qed nitkellmu dwar għanna voltaċ oli 220 kilovolts u Hawnhekk qed nitkellmu dwar xogħol ta' gruppi reġjonali u anki kondizzjonalità ta' proċeduri, kondizjoni ta' proċeduri għal dak li hu eh, offerti reġjonali. L-annessi wkoll jitkellmu għal dak li hu deskritt bħala interess komuni. Hemmhekk hemm katalgu kbir fl l-annessi u minix ċert jekk jirnex nix naqraħ kollox il-Kumitat tal-Industrija u għal kumitat mexxej daw l-affarijiet. Pero Iva, naħseb li għanna nanalizzaw bir-reqa dawn l-annessi għaliex bil bilħaq dan huwa din is-sustanza tal-proposta mhux it-test legali nifsu. Meta aħna nidejna dawn in-networks hawnhekk fil-Parlament Ewropew, kellna l-kar mill-grupp ieħor li kien kumpissarju kol għal kompetizzjoni dak iż-żmien, kien l-awtur tal-proposta oriġinali dak iż-żmien u Jiena naħseb li dawn iż-żewġ kumitati għandhom jaħdmu fuq annes sitta, l-lini gwida għal anita trasparenza u informazzjoni pubblika ta' din l-informazzjoni. Firxa ta' din l-informazzjoni. Naħseb li dan għandu jkun approċ konformi ma' l-Istrateġija Ewropea tal-2020, pero rridu nżommu f'moħna li networks tal-enerġija qegħdin issofru għaliex biex wieħed jippjana fuqhom jinsabu fuq bażi nazzjonali mhux Ewropea. Allura din il-proposta hija ħafna iktar importanti mħabba fek. Kif għattilkom, il-rapport għandu numru ta' punti importanti u hemm punti oħra li dunħarsu li ma lekk irridu nagħmlu data ta' skadenza għall amendi mhux wis viċin, mhux wis qrib għax diġà nafna x'namlu u nixtieq nara li data tal-skadenza tkun wara l-tajjel tal-għajt. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Il-biċċa karta ta' qudiemi tajt li l-iskadenza l-emendi hija 28 ta' Marzu. Mellek ħanistaqsel is-segretarjat jagħmlu uh, jieħdu r-wol tagħhom li jikkalkolaw il-ħin. Il-kollega. Grazzi ħafna Sharon, nixtieq nirringrazzja l-rapporter Filip Lambert u sfortunatament Filip jiena mhux rapporter fil-qafas tal-Kumitat ITRE għaliex jiena ex membru tal-Kumitat ITRE sudisfatta li jiena fost tant membri li huma ħbib imma minħabba skambju interni fil-delegazzjoni tagħna kelli nirriżenja. Xorta waħda jena shadow għall-opinjoni ta' Filip u ħanniħu din l-okkazjoni biex nifraħlu għal xogħol eċċellenti tiegħu. <coughs> Naħseb li l-maġġoranza tal-emendi li tresqu mixin fid-direzzjoni tajba, orjentati tajjeb u għandhom jiġu appoġġati. Nixtieq insemmi b'mod speċjali dawk l-emendi li jipromuevu l-aspetti ambjentali u ovvjament isejħu biex ikun hemm żieda sa 20% ta' ejjun tal-enerġija li tiġġedded jew alternattivi. L-emendi wkoll li jisejħu biex ikun hemm networks intelligenti jiġifieri l-emenda 21 u emenda 26 huma importanti. Barra minn hekk nixtieq insemmi l-emenda partikolari li tappella biex ikun hemm distribuzzjoni tal-profitti. Din hija emenda importanti wkoll. Għalhekk, mod partikolari, Naħseb li peress li n-networks Ewropej tal-enerġija qegħdin fi stadju kritiku u l-kwistjonijiet partikolari rridu jiġu valwati biex nilħqu l-anijiet sal-2020, speċjalment fir rigward l-jun ta' enerġija li ta' enerġija alternattiva, din hija importanti u anke għas-sigurtà ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea. Jekk ma jkonniex il-xogħlijiet ta' infrastruttura imtemmija, speċjalment foqsma fejn hemm possibilitajiet kbar, bħal pereżempju għall-lejun tal-enerġija li jiġeddu, jekk ma nistabilixux din l-infrastruttura u jekk ma norbtux dawn il-postijiet mal-grid, ħankunu tlifna opportunità eccellenti u mhux ser niksbu l-anijiet partikolari li stabilejna u mhux ser naħsdu l-benefiċċji ambjentali lanqas. Rapportera mir rabta bejn in netwerks Ewropej kif ukoll l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Kif ukoll l-għanijiet soċjali wkoll jiġifieri li u l-postijiet tax-xogħol. Jien għandi proposta x'irressa u nixtieq nifoka fuqha. Nixtieq nitlob l-opinjoni tar rapporter propju fuq din il-kustjoni li se nsemmi. Fid-dawl tal-kriżi li għaddejjin minna bħalissa hemm varjazzjoni kbira fil rigward il-kapacità ta' kreditu li hemm bejn istati membri u investituri possibbli. U hemm varjazzjoni kbira li tista' twassal għall sbilanċi għal diżugwaljanzi u għal xkil fir rigward il-fondi ta' xogħol ta' infrastruttura fl-enerġija. Dan fid-dawl tar-rwol iktar awlini li l-istituzzjonijiet privati ser waslu għal likwidità għal fondi ta' dawn it-tip ta' proġetti. U naħseb li din hija kwistjoni li għandna nqisu wkoll. Għandna neħilsu minn dan ix-xkil biex bekk nkun nistgħu naħdmu tajjeb madwar l-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor fir-rigward il-bini tal-infrastruttura meħtieġa għall-enerġija. Kumment aħari minn ħatija anki semmija Filip rigward il-natura strateġika ta' dawn il-proġetti dawk li huma għas-servizz u l-ġid pubbliku. Jiena nixtieq ngħid li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jridu jsiru jrid isir b'tali mod sabiex kwalinkwa forma ta' kompetizzjoni inġusta tiġi evitata, speċjalment meta nitkellmu dwar dawn il-proġetti partikolari li huma ta' priorità lina. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi, tajt il-President, taw xaħat ieħor li jixtieq jitkellem. Jina ħan nitkellem fissa mal-demena. Nista' ngħid li Filip, jekk inti ħsibt li ma kellek xarfin dwar dan, naħseb li kan żbaljat. Ħafna mill-punti li semmaw il-membri eh, jidru li huma jagħmlu sens u għalhekk nista' nissieħeb magħhom anke fir-rigward ix-shadow tal-grupp tiegħi nixtieq nitkellem aktar fid-dettall dwar dak li qed dwar l-ispejjeż, Filip. Naqbel miegħek li jekk l-affarijiet imorru lil mill-budget għandhom ikunu eligibbli li minn tal-inqas nagħtu ħarsa lejhom. Mhix kwistjoni li naqtaw il-fondi ħesrem b'mod awtomatiku, imma jiena nistaqsi x'kienet l-interazzjoni bejn dak li jsiru fuq proċess ta' qotja ta' offerti tendering li jista' jkun proċess diffiċli fl-Unjoni Ewropea u ħafna drabi beżza xi investituri potenzjali. Imbagħad nixtieq nkun naf ukoll jekk hemmx rabta bejn dan il-proċess u li affarijiet gradwalment isiru imorru li lin mill-budget. Jiena minix favur li jkun hemm emenda bħal dik li suġġerejt li f'daqqa waħda l-affarijiet isiru jiswaw doppju jew iktar isiru doppjament komplikati biex jgħaddu minn kwistjoni ta' xiri pubbliku. Però rrid konna idea aktar ċara u jkollna tweġibiet ċari. Hawnhekk qed naħseb eh, qed nipprova ngħid dak li għandi fuq moħħi iżda nipprova nikseb bilanċu dan ir-rapport. Nixtieq narfek ukoll li Kien hemm xogħol min-naħa tas-segretarjat fuq il-kalkoli u s-segretarjat qed jgħidilna li nistgħu invarjaw l-iskadenza għall-emendi jekk ir-rapporter jaqbel sal-11 ta' April flok fit-28 ta' Marzu. Imbagħad nikkonsidraw l-emendi fit-30 ta' Mejju għaliex imbagħad ser nivvotaw fil-31 ta' Mejju bekk jikun hemm ħin għal vot fil-Kumitat Tawlini fil-20 ta' Ġunju. Jekk taċċetta Filip, insomma nadilek il-kelma. M'għandix problema b'dan, Sinjora President, biex inkun sinċir, meta nagħti ħarsa lejn dan il-Kumitat bħalissa, jekk nara l-livell ta' xogħol tal-Kumitat bħalissa, nistaqsi jekk hux intelligenti li nitalbu għall-opinjonijiet fuq tant affarijiet differenti Naħseb li d diskussjoni u l-punt li għamilt Werner tista' tiġi diskussa fit trebla problema ta' xejn ma narax għal fejn għodu nirdupjaw il-xogħol u l-isforzi u d-diskussjonijiet f'kumitati oħrajn, speċjalment tagħna li aħna għandna aġenda da' daqsbajda. Ma nistgħux nibdlu x-xogħol li għandna, ma dik hija l-ewwel reazzjoni tiegħi. Imbagħad fuq l-estensjoni tal-iskadenza m'hemmx problemi, intom qed tistaqsu għalija din l-estensjoni iżda dan ix-xogħol. Klim li lin mill-mikrofonu ma' Sur Bullman. Naħseb li hawnhekk qegħdin intawlu u jkun hemm iktar ħin u qed inkomplu wessaw il-xogħol flok nifukaw fuq xi ħaġa iktar diretta. Jiena lest inċedi imma nistaqsi ma nistax nagħmluha direttament fitre flok permezz ta' ekon jekk għandek xi emendi xi tressaq Aħna tnejn aħna qegħdin fiż-żewġ komitati u ma nafx jekk nistawx naħdmu direttament fil-kumitat ITRE. Well, we, we, we could... Il-President, forsi nistaw namlu xi sem ta' jkun fuq l-affarijiet. Vermin, xie jitkellem. Iva, Signora President, jista' jkun il-każ li Sur Lamberts għandu wisq rapporti u għalhekk għandu wisq xogħol fuq rasu. Jekk taħseb li mhix neċessarju li kumitat ikun jetaħarsa lejn dan, ma tantx naqbel għax hemm aspetti importanti x'niridu nqisu. Pereżempju l-valur miżjud ta' dan l-ekonomija. Forsi jeħtieġ li konna skeda ta' ħin aktar riġida fuq dan. Naqbel mal-presidenza li rridu bidlu l-iskadenza u nestenduha. Hija importanti li iktar mill naqogħdu nagħmlu x-xogħol fuq kumitat wieħed għalhekk għandna nagħtu lok li x rapporterzi jitkelmu jitkellmu fuq dan għax huwa importanti wisq. Issu Lamberts. Tajab, wis, naqbel dwar l-importanza tal-proġett, miex diskussjoni din, u naqbel fuq il-valur miżjut li semmejt iżda l-aħħar stqarrija tiegħek li tajt il-problema reali għal kwistjonijiet bħal dawn li naturalment l-ambitu tagħhom huwa l-Ewropa iżda naħdmu fuq bażi nazzjonali naqbel miegħek li hemm bżonn nargumentaw. Um, right. Well, I Tajab wisq tajt il-President, jien ukoll nista' nserraħlek rasek Filip li fil-laqat tal-koordinaturi għandna ħafna affarijiet x'namlu hemm ħafna affarijiet li ħablu rasna u nista' nserraħlek rasek li meta jkun hemm xi importanti aħna naħdmu nxamru l-kmiem. U hemm anke indikazzjoni mill-gruppi politiċi li xi ħaġa tkun ta' interess allura iktar u iktar naħdmu. Qed nippruvaw innaqsu mill-ammont ta' xogħol iżda dan il-xogħol partikolari l-qajnieh. Tistaw taqblu mela mal-skeda ta' ħin li tajtkom, ġifiri l-skadenza li 11 ta' april, bekk ikolkom ċans taħdmu fuq dan il-punt fil-tajjel tal-ajt, ġifiri 30 ta' Mejju għal konsiderazzjoni tal-amendi u l-votazzjoni l-31 ta' Mejju. Tajja wisq. Dan item il-punt numru 8. Għandek xi punti oħra taħt AOB, Jean Paul? Iva, Signora President, ili għaw mid-disa ta' dolodu, nishtiq nir l-interpreti li ila maw u kienu iktar numerużi minna il-membri fil-komitat, fil-fat, njajt il-kellim. Kenna l-pjaċir li kenna ħafna interpreti għawnek maħna u ma tantx kanna nis jismawa, mizda meta jkonna affarijiet tekniċi bħal dawn, un bat ma jkonnix interpreti u għalek nitlob għall-ewwel darba biex nistaqsi bħala koordinatur biex ikolli interpretu li jagħmilli l-xuxutax. Zdi meta nxi tkun xogħol tajjeb meta jkunu suġġetti li jkunu bl-Ingliż speċjalment u naħseb li d-demokrazija titlob li tittieħed bis-serjetà xi kwistjoni importanti u għalhekk qed titolbu li l-MEPs ikunu jifmu 16 jew 23 lingwa? Jekk tassew irridu nagħmlu xogħol siwi hawnhekk irid ikollna l-lingwi kollha disponibbli. Il-motto tagħna huwa maquda fid-diversità u l-lingwi huma parti minn din id-diversità. U għalhekk nixtieq nagħmel dan il-punt u tgħaddi dan il-punt lil buro. Il-miżuri li ttieħdu bħalissa rridu eh, eh, naqsu l-ispejjeż huma xi ħaġa inkredibbli u jekk irridu nifrankaw il-flus, ejja nwaqfu n-nies milli jmorru Berma pereżempju jew dawn il-żjarat il-bot mill-Unjoni Ewropea. Qatt ma jkun hemm debriefing, kull ma jagħmlu ma jqattaw tliet 4 erba' Berma, l-interpreti jmorru magħhom u aħna nkun qed naħdmu fuq 400 paġna ta' għatti delegati, testi diffiċli ħafna bl-ebda assistenza eh, teknika ħafna drabi. U għalhekk hija kwistjoni li rridu niddirizzaw għaliex inkella nistgħu naqbdu u nieqfu naħdmu. U l-President tal-Buro tal-Parlament kull ma jkollu jagħmel huwa li jlaħħaq kif jista'. Naf li ħafna nies għamlu xogħol siwi u ilhom hawn ġurnata sħiħa u nittamaw li x-xogħol tal-interpretu jibqa' hemm għax huwa indispensabbli għalina. Jagħmlu xogħol siwi tajjeb, siwi ħafna u nittama li tgħaddu dan messaġġ lill buro Naf li Verna nixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Iva, jiena nixtieq naqbel Massur sur Gozes li ħafna drabi ikonna leġiżlazzjoni diffiċli ħafna u rapporti komplikati u għanna bżon interpretazzjoni fil-sin nattiv tagħna. Ħafna drabi kunem hemm ma tantx ikun hemm każijiet fejn ikun hemm kabini dejjem imlijin bħal manna din id-darba bl-interpreti, iżda hemm miżuri komplikati li provajna naqsu l-spiża tagħna taħt sfortunatament membru eh, taħt segretarju ġenerali Ġermanis u dan qed jagħmel tajjeb għal lingwa Ingliża sfortunatament jgħid il-kellim. Jiena Nifhem il-lingwa tal-President iżda hemm problemi b'hemm oħrajn dwar lingwi oħrajn. Fuq id-delegazzjoni li marret Myanmar jew Berma, jiena kont president ta' dik id-delegazzjoni ġimata ilu kienet l-ewwel darba wara 15-il sena u kull ma kien hemm żewġ interpreti li ġew magħna. Kieku kellna kollegi Franċiżi kien ikollna probabbilment erba' interpreti b'kollox għaliex kienu kien hemm il-Franċiż disponibbli kena żewġ interpreti li huwa minimu assolut għal missjoni bħal din u għalhekk naħseb li l-eżempju li inti għażilt Bermo kien eżempju pjuttost ħażin. Naf li delegazzjonijiet ikollhom 12 interpretu jew iktar għal pajjiżi oħrajn, iżda Berma ma kienx eżempju tajjeb jekk rid tgħaddi il-punt tiegħek. Forsi ma konċ ċar. Niskuża ruħi. Ma kienx il-ment kontra l-interpreti, iżda rrit nistaqsi jekk kienx ta' sens li morru berma jew le, ma konċ qed li interpreti żejjed, anzi, ħafna drabi nivvjaġġaw iż-żejjed u forsi nistgħu nifrankaw il-flus mill-ispejjeż tagħna tal-avvjaġġar. Jien ma nivvjaġġax u għalhekk faċli ngħid xi ħaġa bħal din. Grazzi ħafna, tajta President, Jean Paul, jena appoġġajtek għat-talba tijak tal-interpretazzjoni, probabilment informaw kis segretarjat huwa serju li aħna namlu ħafna xogħol fil-fatt eh, noqogħdu lura mill-użu tal-interpreti tagħna flaqat awżiljari biex ngħidlek ħafna drabi nkun qed naħdmu bil-sin wieħed jew tnej jew tlieta l-aktar morru delegazzjoni ħafna drabi Hong Kong u Singapore bla ebda interpretu. U nipruvaw nużaw mill-inqas interpreti. Għan għajem din il-kustjoni mal-President, kifet, u diġa ta' fil-fat din il-kustjoni fil-konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati. tal presidenti tal komitati tal presidenti tal kumitati għaliex l-organizzazzjoni mill-ġdid ta' meta tassew nistgħu mmorru fuq delegazzjoni hija punt importanti għal darb'oħra. U jidher li dan kellu impatt fuq il-kumitat tagħna. Naħseb li huwa xira li inti qajjem dawn il-punti fil-kumitat eh, u fil-beraħ u issa l-pubbliku jaf dwar dan. L-interpreti rridu ħallom jitilqu tajda President, imma jekk jogħġbok, nadilek il-kelma. Fuq dak li qajjem Jean Paul Rrit narfek li hemm situazzjoni simili fuq il-buro tal-Parlament Ewropew. U diġà hemm deċiżjoni mhux biex nerġgħu nikkonsidraw mill-ġdid ħsieb tagħna iżda biex naraw li nsibu bażi soda fir-rigward il-missjonijiet u l-vjaġġi li aħna ser nagħmlu minn issa l-qudiem brabta fir-rigward il-frankar li rridu nagħmlu. Grazzi, Enija Viċi President tal-Parlament. Werner. Mistoqsija qasira lill-Viċi President. Il-buro li ddeċida kontra l-interpreti, biex ma jkunx hemm interpreti, kieku taw ħarsa lejn kemm kien hemm karigi foqsma li lin mit traduzzjoni u interpretazzjoni iktar minn 500 post tax xogħol inħoloq għall-amministrazzjoni pubblika tal-Parlament Ewropew dawn kienu tużu tajjeb nidubita li dak kien il-każ. Ma nafx jekk is-Sur Langen u xed jitkellem dwar postijiet ġodda ta' pożizzjoni fit-tradizzjoni għaliex ma naħsibx li huwa l-każ in ġenerali. L-ħaġija li hemm deċiżjoni li l-ispejjeż jitnaqsu jew ikunu raġonevoli minn tal-inqas kemm jekk tapplika traduzzjoni għal missjonijiet l-ispejjeż tal-ivvjaġġar Naħseb li hija pożizzjoni ta' prinċipju fil-ċirkostanzi kurrenti nistgħu naqblu fuq dan u aħna miftuħa li jkun hemm aktar proposti u kommenti mill membri tal-Parlament Ewropew. Din hija diskussjoni li għadha għaddejja u ser tibqa' d fil-ġimgħat li ġejjin u jiena ċerta li aħna lesti tassew li nirċievu l-kummenti u suġġerimenti speċifiċi min-naħa tagħkom. Grazzi. Grazzi naħseb il-bqija aħjar nħallu għam l-fora xirqan, ringrazzja l-interpreti, aħna naqalbna l-impik tagħna u kom tkunu maħna. Narawkom għada fil-ħodu. Grazzi.